Dear colleagues, kollegi, l-odwa tajba, nitlobkom sabiex nadottaw l-agenda. Grazzi, agenda hija adottata. Għandi numru ta' punti li nixtieq inħabbar fil-21 novembru 2017 għanna il-punt ta' skrutinju, sen kunu għedin inkopru l-IFR, l-abbozz ta' kalendarju tal-laqat fil 2018 u tal-koordinaturi l-laqat tagħhom dawn ġew approvati dawn il-laqat u se jkollna wkoll laqgħa straordinarja fil-11 ta' Deċembru 2017 fi Strasburgu biex niddiskutu il-pakket banek, il-banking package, u anki ikonna u kol laqa ta' tajija fil-ġimma ta' qabal u anki nevalwaw e, evalwazzjoni biex bekk nkunu nistgħu naraw x'azzjonijiet irridu nieħdu minħabba il-kuntest attwali anke l-grupp ta' ħidma finanzjarjus iddeċidejna fuq il-passi li jmiss u fuq il-debriefing fuq ir-riviżjonijiet li jridu jsiru u sfidi u anki il-koordinazzjoni id-deċidiet illi konna laqad fl-2018 u anki għanna il-President tal-Bord Fiskali li se prezenta il-rapport ta' valwazzjoni fil-bidu ta' 18 tal-2018. Se diskutu l-lum il-konsultazzjoni tal-ECB dwar l-MPL, il-koordinaturi id-deċidew illi jiddiskutu il-lum u kol għabbażi tal-opinjoni ta' legali tal-Parlament u dwar dan se nitkellem. U anki nikkonsidraw parċipazzjoni possibbli fil-konsultazzjoni. Ambat b'dor il-PEPS miħ pubbliku se jkollna wkoll il-koordinazzjoni mill-kellima u anki rappresentanti tal- Kumpanija Mundial u anki s Boeri għal Fond tal-Olanda u oħrajn u irrid ikun hemm ukoll bilanċ tal-ġeneri u anki dwar il-kompetizzjoni. Kenna wkoll l-approvazzjoni tal-koordinaturi. Mozzjoni e riżoluzzjoni ta' 074 u koll se jkun punt li se jkun fuq l-agenda li jmiss tal-koordinaturi u anki deċidejna dwar il-ħidma fuq Brexit. U issa nixtieq nilqa' lil Daniel Nui, il-President tal-Bord Supervisorju fil-ECB. dan huwa t-tieni smih pubbliku fl-2017 skont ir-regolament SSM u anki il-ftejm interistituzzjonali bejn il-Parlament u ECB aħna u koll Iltqajna fi 19 ta' ġunju 2017 l-aħħar darba miak u hemm diversi kwistjonijiet li joqtu s-settur bankarju bħalissa Ewropew. Għana bekk interessati li konna dan l iskampju ta' idejat grazzi għal preżenza tiegħek, mod partikolari kif nafu li identifikajna żewġ suġġetti, jiġifieri l-addendum magħruf dwar l-MPL umbat il-ħidma preparatorja tal-ECB, il-supervizjoni bankarja fid-dawl ta' Brexit. Dwar l-addendum meta ħna nqisu il-bidliet istituzzjonali kellna wkoll diskussjoni in kamera fuq dan is-suġġett u nixtieq ngħid kemmtejn dwar dan. Anke li xiddiskutejna dana kollu fuq livell tal-koordinaturi in-nuqqas ta' espożizzjonijiet ukoll huma importanti biex innaqsu r-riski u anki l kondizjoni biex nappoġġaw it-kabbir ekonomiku. B'hekk din hija xi ħaġa pożittiva li l-livell ta' dawn l-exposures naqqas anki fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri u b'hekk l-implementazzjoni tal-kwistjoni tal-gwida minħaħa tas SSM hija xi ħaġa li tkun effettiva flimkien mal-miżuri li qed fuq livell nazzjonali u anki fuq livelli tal-banek. tana kollu il-problema għada ma s sibniex soluzzjoni għalli għaliex il-President Draghi wkoll dal-aħħar semma li neħtiġu sforz konġunt mal-banek, regolaturi, supervizuri, awtoritajiet nazzjonali biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet b'mod effettiv. Jekk jġobkom jgħid il-President, il-Kumitat ikon se jagħti kontribuzzjoni pożittiva għal dawn l-isforzi konġunti u jiena bekk nilqa il-miżuri addizzjonali indikati fil-pjantazzjoni li ġi adottat mill-Ekofen fl-Ulju u anki fil-komunikazzjoni ta' dan l-aħħar tal-Kommissjoni. l attendum il-ġdid għal linji gwida illi għanna konsultazzjoni dom l-intenzjonijiet li jkunu parti minn dan l-isforz li huwa konġunt. Kif ukoll? U dan huwa punt kontroversjali, e, naraw li dan ukoll qed imur lilin mill-Kunsill u l-Kummissjoni l-indikazzjonijiet tagħhom bekk aħna narfu il-setat tal-SSM hekk kif il-komunikazzjoni ta' kummissjoni spjegat biex ikun hemm influenza fuq il-politika tal-banek dwar l-MPLs, aħna nħossu li limiti tal-qafas ta' kontabilità trid ukoll tiġi aġġustata għal raġunijiet prudenzjali u fil-fatt dan huwa kliem mill-komunikazzjoni tal-Kommissjoni u din hija tas-supervisur kif ukoll obbligu ikolli ngħid madanakollu fil-format attwali l-addendum qed imur lilin minn dawn il-prerogattivi illi huma speċifiċi għal banek għaliex hawnhekk għandna regoli ġenerali applikabbli għal banek kollha xi ħaġa li tista' ssir biss bl-emenda adattata ta' leġislazzjoni u sabiex aħna nħarsu l-prerogattivi tal leġislaturi aħna tlabna illi jkollna opinjoni formali għas servizz legali. U bekk hemm issa konklużjoni illi unikwota l-eżerċizzju tal-setat supervizjori supervizori e, jiddependu fuq situazzjoni speċifiċi ta' kull bank li jiġi supervizat u anki għal l-adozzjoni ta' miżuri li jindirizzaw il-banek individuali, l-addendum fil-fat qed jintroduċi obbligi addizzjonali fuq il-banek li morru lilin mill-qafas li għanna palissa u bekk il-servizz legali qed juri għabbazi tal-ġurisprudenza kif il-mekkanizmu qed jitħaddem u anki id-delimitazzjonijiet tal-eċċezzjonijiet permessibbli li huma xi ftit vagi fl-istess waqt għal konformità inaqsu l-effetti legali. U dan huwa l-punt u jbiddel il-possibilità li għanna f'artiklu 3 tas CCR biex imorru għal l-applikazzjoni tal-qafas legali forma ta' obbligu sostanzjali. De facto dana kollu jbiddel l-ispettativi supervizori għal regoli ġenerali li huma applikabli għal banek. Il-konsekwenza hija konfużjoni bejn pilastru numru 1 u numru 2 u dawn għandhom jibqaw separati u referenza anki fit-titlu tal-addendum għal backstop prudenzjali li jista' jistabilit biss permezz tal-leġislazzjoni hija iżid mal-konvulsjoni u skont il-ftehimiet interistituzzjonali bejn l-istituzzjonijiet tagħna aħna nixtiequ nagħtu kontribuzzjoni b'mod kostruttiv għat titjib tal-addendum u dana sabiex kollox ikun konformi mal-prerogattivi supervizorji. Tana jfisser illi l-ewwel ikonna valutazzjoni tal-MPLs speċifiċi għal banek u anki għabbażi ta' dialogu mal istituzzjonijiet u fejn ikun hemm bżonn għal raġunijiet potenzjali ikun hemm miżuri addizzjonali ta' plastru numru 2. U bekk aħna nistennew illi jkollna attitudni kostruttiv tal-SSM u dan jfisser illi nkunu flessibli biex ikonna bidliet biex intejbu l-addendum biex bekk nevitaw konflitti mhux mixtieqa interistituzzjonali hemm diversi kummenti oħra dwar il-kontenut ukoll li nistgħu nsemmu u jiena xi wħud minn dawn il-kummenti niġi lura li jom aktar qudiem, però qabel ma dilek il-kelma jiena nixtieq biss nagħmel żewġ punti addizzjonali oħra l-ewwel. Naħseb illi tkun essenzjali li nitċaraw u nitnamlu distinzjoni bej l-stop u l-flows u għawnek qed nireferu għal dan is-self ġodda għaliex il-Kummissjoni u Kunsil indikaw din il-ħaġa biex ma jkonniex retroattività. L-istok irrit jiġi u koll trattat mod differenti għaliex li konna il-beħ tal-MPLs un-bat jista jwassal għal azzjoniet mux mixtieqa u s-self ukoll huma parti mill-retroattività. Inqisu li għal konsultazzjoni li se tiġi e, l-esta li se tiġi finalizzata fit-8 ta' Deċembru u anki kollox jidħol fis-seħħ mbagħad fl ta' Jannar, e, ifisser li iż-żmien li għandna qudiemna huwa qasir wis. U allura irid ikun biżejjed żmien biex nirriflettu fuq il-kontribuzzjonijiet li joħorġu mill-konsultazzjoni u anki biex il-banek ikollhom il-żmien biex iħejju għal gwida l-ġodda. Xorta waħda valutazzjoni ta' impatt tkun xaġa tassew utli biex bekk nikkonsidraw l-impatt ta' tali miżuri. Grazzi Daniel u issa naddilek il-kelma. Yes. Good morning everybody. Lodwa tajba li kulħadd, Sur President, onorvoli membri tal-Parlament, huwa ta' pjaċira li li niskuti flimkien ma'kom il-ħidma tas supervizjoni bankarja ECB se nifoka fuq erba' suġġetti, rifjuni tal-Kummissjoni ta' regolament SSM, umbat il-self mhux li ma rendix, l-MPLs, mbagħad il tejji tal-Brexit u raba' punt ir-riżultati tal-istress test supervizjoni 2017 Nibda bir-reviżjoni tal-Kummissjoni tar-Regolament SSM. Aħna nilqaw il-valutazzjoni pożittiva tal-Kummissjoni b'mod partikolari l-osservazzjoni li sa meta beda x-xogħol SSM l-effettività ta' supervizjoni bankarja hija xi ħaġa li tibet fiż-żona euro u anke l-qafas supervizorju għal istituzzjonijiet importanti hija xi ħaġa li ġiet aktar normalizzata. Il-valutazzjoni hija pożittiva, r-rapport jinkludi rekomandazzjonijiet għal titjib li bħalissa qegħdin ikkonsidraw. Xuhut minn dawn il-rekomendazzjonijiet jirreferu għal ħidma tal-SSM mod eh, aktar ġenerali jew minħabba l-implementazzjoni prattika ifisser li kun hemm implikazzjoni operazzjonali jew legali l-valutazzjoni tagħna għadha għaddejja. Issa nixtieq indur lejn is-suġġett ta' self li ma jrendix l-NPLs. L-NPLs u jagħmlu jamlu impatt fuq il-profitti tal-banek, u dinja sfortuna fi żmien meta għandna ftit profitabilità. Aktar minn hekk l-MPLs qed ixekklu lil banek billi jagħtu self ġodda għal parti produttiva tal-ekonomija u li għandu impatt fuq l-investiment u allura fuq tkabbir ekonomiku. Dan l-isfond l-indirizzaw il-kwalità tal-assi e kien priorità ewlenija tal-ECB sa mill-bidunet l-approċ tagħna l-problema kienet tifokata fuq iż-żona euro biex bekk aħna nkunu nistgħu naraw li kunem situazzjoni indaqs fl-Unjoni Bankarja. Il-banek ma jirdux jiġu trattati għabbaża tan-nazzjonalità tagħhom anki jekk huma għadhom qed jkollhom impatt mill-leġiżlazzjoni nazzjonali. Pala l-ewwel pass ippubblikajna il-gwida NPL, gwida kwalitattiva f'Marzu 2017 u skont din il-gwida il-banek ġew mitluba li adottaw strateġiji ambizjużi iżda realistiċi biex jindirizzaw l-MPLs. L-inizjattivi supervisorji tagħna qegħdin waslu r-riżultati. Fl-aħħar sena aħna rajna suzzjonijiet importanti li għamlu sforzi konsiderevoli biex innaqsu l-istok tal-MPLs fil-żona euro biex bekk dawna jinżlu 142 biljun għal 795 biljun fil- tini tieni nofs tal-2017 meta nqablu mbagħad mal-istess minn fil-2016 ċertament għad fadal ħafna xogħol xi jsir f'ħafna każijiet u skont il-mandat il-bekk li sibi e irrid iħares il-qudiem biex bekk jindirizza mod proattiv il-riski fil-waqt li nitalmu mill-esperjenza tal-passat. Sa minn mindu publikajna l-gwida tagħna l-banek fuq l-MPLs qegħdin naħdmu wkoll biex nindirizzaw il-kwistjoni MPL u biex ikon aktar miżuri dwar dan. U aħna qegħdin naraw li dejjem konna xogħol trasparenti f'dan iż-żona u f'Settembru 2016 kellna l bozz tal-gwida li ġi publikat u aħna ħabbarna hemmhekk illi x-xogħol fuq l-MPLs mhux se jintem u se nkunu qegħdin nifukaw aktar fuq prassi illi huwa meħud fiħin propizju bħala l-pass li jmiss. U allura ma nistawx nibqaw nifokaw biss fuq l istokken pjel eżistenti, iżda naraw illi konna u kol binja li tkun simili ħafna tal-NPLs u biex bekk nifittaw problemi fil-ġejjini. U allura bħalissa għanna kondizjonijiet favorevoli ekonomiċi fl-Ewropa u allura neħtieġu nisfruttaw dan il-momentum billi nidu li ħarsu dejn il-ġejjini issa għaliex għaddejjin minn żminijiet li huma tajbin ferm. U bekk aħna publikajna abbozz tal-addendum tal addendum tal għal gwida tal-MPL li ġiet ippubblikata wkoll fl-4 ta' Ottubru u bekk aħna għandna aspettativi biex nindirizzaw il-MPLs il-ġodda mhux self ġodda ma' MPLs ġodda biex bekk ikonna aktar prassi provizorji għal MPLs mill-2018 il qudiem biex bekk nevitaw zida mġedda tal-MPLs fil-ġejjieni. L-apposta tendu qed jipproponi li self bla eh, garanzija wkoll tkun koperta wara sentejn u li jiġu klassifikati bħala li ma jrendux u bekk kunem hemm kopertura ta' 100% wara seba snin għal self li jiġu klassifikati bħala li mhux qed l-ispettativi jiġu applikabbli mbagħad għal l-exposures ġodda illi ma jrendux li klassifikati b'dan il-mod wara l-ewel ta' jannar. Ek kif għanna fil-gwida din hija konsultazzjoni u ovvjament kollox jista' jinbidel jekk aħna konventi illi ah, ma minnix l-affarijiet kif għandhom ikunu. Ovvjament nistgħu nirvedu anki d-dati. Xtaqt nisħaq li dan l-addendum mekki kif jiġi adattat jaqaf fiħdan il-mandat supervizorju fis-seta tal-ECB. Fil-fatt, u jidjan huwa mezz tal-pilastru tnejn għaliex bekk qed iħares lejn miżuri supervizorji adattati wara valutazzjoni każ b'każ. Mhux se jkun hemm element ta' awtomatiċità. Ma nistax nisaq dan il-punt aktar, mhux se jkun hemm awtomatiċità. L-addendum bekk qed jiċċara fl-interess tat trasparenza u anki biex ikonna situazzjonijiet ta' indaqs għal kulħadd x'inhuma l-ispettattivi supervizorji dwar il- l loti ta' MPLs u ġodda u bekk il-partit interessati u l-banek qed jintalbu għal karifiċi simili. Sab il-bidunet aħna konna trasparenti dwar l-ispettativi supervizorji tagħna fuq diversi suġġetti, inkluż dawk li huma forma kwantitattiva mhux vinkolanti. Per eżempju, rakkomandazzjoni ECB dwar il-politika ta' distribuzzjoni dwar dividendi. L-interpretazzjoni tagħna li l-addendum propost huwa wkoll mezz ta' bilastru numru 2 l speċifiku l-istituzzjonijiet hija xi ħaġa konfermata mill-Kummissjoni Ewropea dan l-aħħar li kieku dawn ma kienx il-każ ifisser li l-SSM mhux bħal ovvjament supervisors importanti oħra fil-dinja ma jkollhomx imbagħad eh, l-odda meħtieġa biex bekk ikun jistgħu jesprimu spettativi supervizorji fuq eh, elementi vulnerabbli importanti għas-sistema bankarja Ewropew. Kif qal eh, kol il-President tal-Eurogroup nhar it-tnejn kien hemm appoġġ ġenerali fil-Euro fil-Grupp Euro għal dan l-approċċ. L-appoġġ addendum u ukoll jimxi skont il-konklużjonijiet tal-Kunsil dwar l-MPLs li ġew adottati f'Ġunju Il-Kunsill saħa illi inċentivi għal banek biex jindirizzaw l-MPLs hija xi ħaġa li tkun tiġi msaħħa u bekk il-abbozz ta' gwida miexi propju f'din id-direzzjoni. Issa, xtaqt ukoll infakkarkom illi fl-interess ta' trasparenza u biex aħna niġbru il-kontribuzzjonijiet mill-partit interessati, għadna ma ħadna l-ebda deċiżjoni li f'illi nidu konsultazzjoni pubblika dwar l-abbozz addendum Il-konsultazzjoni pubblika se tibqa' għaddejja sa 8 ta' Ġembru 2017 u l-ECB se jkonsidra attenzjoni l-kummenti li nirċievu qabel ma nifinalizzaw l-abbozz ta' addendum. Issa indur lejn it-ħejjiet għal Brexit għak mid-deċizjoni tar renju Unit illi jitilqu mill-Unjoni Ewropea l-SSM għandu dialogu kontinwu ma' diversi banek illi huma milquta minn Brexit. Kważi 50 bank direttament għamlu kuntat jew mal-ICB jew mal autoritet kompetenti nazzjonali, l-NCAs fil-qosor, kemm il-darba Diversi minnhom, partikolarment il-banek eh, kbar internazzjonali li operaw fi żona euro permezz tal-Renju Unit, għamlu progress fuq il-pjanar ta' kontingenza tagħhom. Xi banek ukoll ippreżentaw tal-bit formali għal liċenzjar jew l estensjoni ta' applikazzjoni tal-liċenzji li jiġu valutati mill-ECB fuq u l-NCAs. Madana kollu l CB u għamħasseb illi ħafna banek edin id-dewmu deċizjonijiet finali taħħom dwar ristrutturar tal-operati taħħom biex bekk iżommu l-alternativi taħħom dejjem flessibli. Anki għal dawk li għandu xaqsa il pjanijiet tal-allokazzjoni li ECB identifikat xinu qasijiet partikolarment dwar it-tendenza illi kunem banek ta' tip empty shell fil-Unjoni Bankarja u bekk jiddependu fuq servizzi li nataw minn ta' gruppi fil-Renju Unit Minn barra dan qed naraw tendenza li jkun hemm relokazzjoni ta' attivitajiet banka bħal tal-banek għal firem tal-investimenti jew ferat ta' pajzi terzi li huma l-lin mill-ambitu SSM u bekken hemm frammentazzjoni ta' supervizjoni u possibiltajiet għal arbitraġġ regolatorju. Bekk aħna niddependu fuqkom bħala leġislaturi Ewropej biex tintroduċu il-bidliet meħtieġa għal qafas regolatorju attwali Banek sinifikanti ta' zona euro, footprint ta' Renju Unit u kol qed jagħmlu progress fit tejjid tagħhom madana kollu li sibi qed jara bżonn illi saħħu l-tejjiet u bekk se nkomplu nagħmlu pressjoni fuq il-banek biex jagħmlu hekk. Dan l-aħħar ukoll temmejna l analizi ta' sensitività ta' riskju ta' rata ta' interess tal-kodba bankarji ġifiri il-test eh, tal-istress supervisorju tal-2017 u bekk dawn il-riżultati intużaw biex ikonna kontribuzzjoni għal deċiżjonijiet determinanti SREP u r-riżultati ġew pubblikati fil-website tal supervisjoni Bankarja ECB u hemm tliet punti ewlenin nixtieq naqsam magħkom. L-ewwel L-exposures tal-banek għal riskju tal-rati ta' interessi jidru li huma kontrollati u jider li hemm impatt pożittiv fuq it-tul net tal-interessi u jkun hemm impatt negattiv żgħir fuq il-valur preżenti net tal-kodba bankarja twali. Importanti notaw ukoll il-banek ta' zona eura edin situazzjoni differenti brabta ma' riskju tal-rata ta' interess fil-kodba tal-bankarji u din hija xi ħaġa illi wkoll hija pożittiva meta nqisu x'inhuma riski. Madana kollu għanna u id-dependenza fuq ċertu idejat dwar il l-imġiba tal-klienti bankarji fil-ġejjini. Per eżempju, il-banek jassumu illi ċerti nefqiet tad-depożito tal-innut jibqaw stabli anki jekk ir-rati tal-interessi ikun qegħdin jizditu. Dana kollu però kien ibbażat fuq l-imġiba tad depozituri fi żmien fejn ir-rati ta' interess kienu qegħdin jinżlu. Il-klijenti tal-bank jista' jkollhom reazzjonijiet differenti meta jkun hemm żieda fir-rati ta' interessi u allura qed nagħmlu dialogu ma' banek individwali biex naktar nevalwaw il-prassi tagħhom. Fl-aħħar, l-eżerċizzju konfermaw wkoll li l-banek jagħmlu wkoll rikors sinifikanti għal derivattivi ta' rati ta' interess mhux biss għal hedging kif nistennew, iżda f'xi każijiet anki biex ikonna pożizzjoni strateġika tal-karta tal-bilanċ f'ċertu mod il-priorità tagħna bekk hija li nivalutaw eh, teħid ta' riskju tal-banek u naċċertaw li l-banek ikollhom qafas ta' governanza b'saħħtu madwar dawn l-elementi. Konklużjoni. Jiena nixtieq nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom u wissajna lesta illi nwieġeb għal mistoqsijiet tagħkom. Thank you very much. Grazzi ħafna. Nittama illi ħajkonna biżżejjed ħin biex eh, nwieġbu inti kollok ċans twieġeb għal xi ftit mill-mistoqsijiet speċjalment għal dan il-mekanizmu ta' compliance illi qiegħed ikun tradott f'effett legali u issa dan qed isir ukoll dispożizzjoni ġenerali ġifieri inti titkellem fuq dan il-livell awtomatiku rridu naraw jekk ħajkunx hemm bżonn li jittieħdu miżuri wara eh, analiżi tal-każ din hija xi ħaġa li qiegħda tingħad fit-test naħseb li hemm mod ta' kif nistgħu ntejbu Dan kollu naħseb li l-SSM nistgħu nistennew li ħatkun qiegħda u ukoll din il-konsultazzjoni li bdew bis-sur Razati. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna lilek, Sinjura tal-li tajtna din l-idea ta' l-addendum fuq non-performing loans Issa, fuq eh, in-natura vinkolanti jew le ta' dan l-addendum, naħseb illi nista' infakkar il-kliem ta' ċer. Aħna ma nafux eżattament kif dan mhux ħajkun vinkolanti minħabba illi meta aħna qegħdin naqraw dan l-addendum, naħseb illi nistgħu naraw li ħajimponi ċertu obbligi fuq il-banek. Aħna kellna l-opinjoni tas servizzi legali tal-Parlament li kienu qegħdin jgħidu li ħajkun diffiċli jaċċettaw dan l-addendum kif inhu ppreżentat minħabba li single Supervisory Report m'għandux l-ebda kompetenza f'dan il-forum. Issa, nixtieq insaqsik mistoqsija, inti taħseb li hemm riskju marbut mal-fatt li dawn id-dispożizzjonijiet kwantitattivi jista' jkollhom impatt proċikliku fuq il-banek, speċjalment fi żmien ta' problemi u stress u jekk aħna nkun qegħdin ħabtu wiċċna ma' kriżi ekonomika u finanzjarja ġdida. Dan jista' jwassal illi il-banek ikunu qegħdin jakkumulaw dispożizzjonijiet kbar li jista' jkollhom effett qawwi fuq il-possibilità li huma il-pala banek ikun jistgħu jisselfu l-flus u anka fuq eh, it-tmim tal-proċess ta' twaqqif tal-Unjoni Bankarja. Il-Kummissjoni dattat komunikazzjoni dan l-aħħar fuq l-Unjoni Bankarja u nixtiequ illi din tkun adottata mill-iktar fis possibbli mill-Parlament Ewropew ħalli jkun hemm mużuri illi jkunu adottati biex jitnaqsu ir-riski u naraw li mbagħad tittieħed deċiżjoni fuq eh, l-iskema tad depożiti Ewropea. Aħna nafu li hemm daqsxejn ta' problemi biex din proposta tkun aċċettata fil-Kunsill nixtieq insaqsik aħna kif nistgħu nerbu dawn il-problemi ħalli naġru daqsxejn ix-xogħol li jista' jsir fuq l-iskema Ewropea tad depożiti. Grazzi. Jiena nittama illi ismieħ il-lum ħajjenkom tifmu xiftit punti li mhux ħajkun hemm sistema automatika, prattiċi ta' supervizjoni, dawn huma kollha punti importanti ħafna u nixtiequ l-indirizzaw ukoll il-kwistjoni li semma l-President. Din kienet l-analiżi minnaħatana. Din dan kien propju dak illi intqal fit-test sta qed nara li ħafna nis qalu ċertu affarijiet differenti. Jiena naħseb li nista' nasal konklużjoni li l-abbozzar jista' jittejjeb iva bla dubju ta' xejn u aħna irridu naraw li naċċettaw li jekk ħan il-mentaw un bat nispjegaw mhux l-aħjar approċċ. Ġifieri ejja naraw naqra x'inhuma r-reazzjonijiet. U aħna bla dubju ta' xejn ħanqisu wkoll il-pariri legali kollha illi qegħdin nirċievu dawn jista' jkollhom kollha konsegwenzi iva, speċjalment jekk bejn it-8 ta' Diċembru ġifir il-bidu tas-sena aħna ħankunu qegħdin naraw li fi żmien il-miliet ikollna problemi biex nisplojtaw dak illi għandna. Imbagħad malli jittibda s-sena ġdida ma naħsibx li jagħmel sens li nibdew bil-proċedura ġdida fil-bidu ta' jannar. Jiena naf il-bord tiegħi m'għandux seta ta' deċiżjoni rina rrid nikkonvinċihom iżda irridu nieħdu bis-serjetà wkoll il-kummenti illi ħankunu qegħdin nirċievu. Dan ħajkollu effett proċikluku ma naħsibx le minħabba li aħna palissa naf li din ħatkun diffiċli għad ċittadini illi għedin ħajbatu minħabba il-qat, problemi personali biex uh, jimlew dan iżda dak illi qed jingħad mill-istatistika huwa li aħna ninsabu bħalissa situazzjoni fejn għandna kondizzjoni ekonomiċi tajbin u rridu nieħdu vantaġġ minnhom. Naħseb illi tkun xi ħaġa verament diffiċli għal banek għall-ekonomija u anke ċittadini Ewropej illi l-banek jibdew jidħlu fi kriżi ekonomika ġdida Nafu li ħajkun hemm kriżi oħra, ma nafux meta eżattament iżda tkun ħasra li kieku il-banek jerġgħu jgħaddu minn din il-kriżi ekonomika. Minn kieda kollu li għaddejna minnu jien naħseb illi ma nistawx naraw illi aħna nirriskjaw li nagħmlu hekk issanka fuq il-tlestija tal-proċess ta' twaqqif tal-Unjoni Bankarja u xista jsir anke f'dan il-kuntest jiena naħseb personalment u dan it-tubosta drabi li issa wasal il-waqt illi ngħidu iktar fuq għadin u anke eżempju sempliċi l-eżempju tal-Banko Popolar li kiku ma kienx inxtara dan il-bank minn Santander li kieku d-depozitori kellhom jingħataw il-flus lura, aħna nafu li dan il-bank kien kontrolat fuq livell Ewropew. U kien hemm l-iskema Portugiża tad depositi li kellom bat wassal għal rimbors tad depozituri Jina nilqa l-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tieħu inizjattiva biex tneħħi l-istaġnar politiku illi jgħat waqqaf mill-progress ta' dan il-fajl. Iżda jiena nittama illi aħna qegħdin xort waħda nitkellmu fuq edis li implementat bissieħek kif kienet proponiet il-Kummissjoni oriġinarjament minħabba li naħseb li importanti li l-Unjoni Bankarja titlesta ħalli bekk nkun nistgħu niggarantixxu kondizzjoni importanti bħala prekondizzjoni għal għall-odda li għandha bżonn is-sistema bankarja. Provanġ Beres issa. Xtiq nirringrazzjak. Il-kollega tijaj Perera se jerġa' jitkellem fuq l-MPN u grazzja ħafna tal-ċarezza li inti tajt fuq l-interpretazzjoni eh, żbaljata li hemm fuq l-addendum. Hemm bżonn niċċaraw però eh, bejn it-ħul fisseħ u kif dan se japplika għal dawk li huma l-flussi u l-stocks. Naħseb li kollok l-opportunità matul dan is li tiċċara ftit iktar mingħajr ma nistennew ir-riżultat tal-konsultazzjoni. Nilqa' kull informazzjoni, ma nixtieq insaqsik fuq ir-reviżjoni tal-aġenziji ta' supervizjoni għax waħda minnhom għandha ħafna x'taqsam mal-kompetenza tal-awtorità li jint għandek ir-responsabilità għaliha u nixtieq nkun naf kif tara din ir-rabta eh, ta' bejnietom kif ġi propost minn naħa tal-Kommissjoni dik li għas-supervizjoni u l-funzjonament ġifiri il-banek u l-SSM, nishtiq unbatna millek mistoqsija fuq il-metodu li inti qed tapplika għal dik li hija l-valutazzjoni ta' bank likely to fail or not għax inti tkellimt fuq il-qafas tal-Banko Popolar u qegħdin naraw il-mod kif intkom se tagħmlu l-valutazzjoni tal-likely to fail x'aktar xi fallu, il-banek għandu impatt fuq il-possibilità ta' rikapitalizzazzjoni tal-bank u tal-proċess kollu kemmu kienem dibattitu sħiħ fuq dan il-kondizjoni ta' valutazzjoni ma' huwa importanti illi nerġaw niġu lura fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna tal-valutazzjoni tiegħek tal-komunikazzjoni ta' dak li suppost joħroġ mill-lidis u fatt illi inti fakkart li għandna bżonn idis sħiħ fl-aħħar mill-aħħar għax mill-perspettiva tagħna il-komunikazzjoni tal-Komissjoni fuq dan l-aspett ma tikkontribix għal dawn dan din l-assikurazzjoni sħiħa aħħarija u nittamu l-Komissjoni di tessa sessawija. Gardin, uh... grazzi ħafna Iva dwar Liba, LBA. Gina naħseb illi għandinejt li LBA kienet verament importanti biex tiżviluppa il-single rule book li kunem tara li kunem iktar armonizzazzjoni fl-Ewropa. Jena naħseb li minnajri definizzjoni tal-eba tal-non-performing exposures u l-evaluazzjoni komprensiva zgur ma setax tkun possibli. Jena naħseb li għanna bżon l-leba, għanna bżonna pala biex tatina single rulebook, biex tatina iktar konsistenza fuq level playing field fuq il-parti regolatorja u koll inkella meta naraw li ma jkunx hemm gwida regolatorja ħajkonna bżonn ta' xi setax il-tim differenti ħalli analizzaw il-loqsfa legali differenti u di ma nasibx li tista' twassal supervizjoni tajba u effiċenti. Iżda għanna xiftit ta' tħassib fuq l-eba minħabba illi din mhix biss kwistjoni ta' supervizjoni ta' Single Market Union jew is-swieq ta' kapital aħna nafu li hemm bosta sitwazzjoni differenti u hemm supervizur ieħor li lil minleba aħna naħsbu illi il-proposti jekk kif huma Edin waslu għal ċertu blaring ta' tal-bord ta' supervizjoni u s-supervizjoni diretta li qed tkun marbuta mal-proposta aħna mhux konvinti bil-proposta tal-pjanar strateġiku mill-bord tal-IBA minħabba li dan ħajillimita l-kapaċità li l-awtoritajiet kompetenti jkun jistgħu jirrispondu għal riski ġodda li jinqalgħu fil-proċess apparti minn hekk aħna nixtiequ illi nappoġġaw is-sitwazzjoni sabu fija minħabba l-stress test. Dawn l-stress tests irridu naraw illi għaw wkoll. Iżda dawn l-attivitajiet ma nistawx natu lil fidejn eh, kumitat zaħir li mandux il-xol fideħ ta' supervizjon dinja xaħġa għandax taqsam ma' supervizjoni. Naħseb illi Din xi ħaġa l-proponit il-Kummissjoni, aħna diġà spjegajna dan kollu u ma naħsibx li dan u l-ħjar ma ta' kif nistgħu navvanzaw issa anke fuq il-bidliet fit tmexxija jiena nista' nilqa' konsiderazzjoni li intom edin tam ta' kif nistaw nkunu iktar effukati, kolli nejt li minix ċerta illi id-dritt tal-vot tal-IBA fuq għaddi minn xċerta. Pero jekk wieħed jissieħeb ukoll fuq eh, fuq il-bord. Din hija ukoll kwistjoni importanti ħafna. Issa parti minn hekk anke fuq il- il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid bħala prekawzjoni l-ħar punt li semmejt inti naħseb li l-punt ewlieni hekk kif semma fil leġislazzjoni u kif inhuwa spjegat fil-kjarifikazzjoni tal-Kummissjoni aħna din naraw li din il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid bħala forma ta' prekawzjoni għandha twassal għall istituzzjoni viabli wara li jkun natara kapital mill-ġdid. Jiena personalment naħseb li din hija xi ħaġa tista' twassal għal regoli għall operazzjoni wkoll ta' dan il-qafas. Naħseb illi din hija xi ħaġa li nistgħu niċċarawha iktar minħabba li nafu li din hija xi ħaġa komplikata u din mhix xi ħaġa tajba wkoll. Jekk il-bank kollu jistenna illi joħroġ il-permess, ma nsibx li din xi ħaġa tajba l-bank u laqqas għall investituri u laqqas għad depożituri Ġifiri naħseb illi iva dinja sistema li taħdem ħadmet għal numru ta' banek iżda jina naħseb illi jkun aħjar li kieku l-affarijiet naġruhom daqsxejn ħalli niċċaraw il-metodu wkoll. Grazzi ħafna issa Ashley Fox ikjoġbok. Grazzi ħafna sur President u l-odwa tajba lilek, Sinjura Nui. Jiena għandi erba' mistoqsijiet osra għalik, Signora Newey, dal-ħodu, li għernet ximpa taħseb li għandu il-high leverage ratio pal-5% fuq is-self fil-kontest ta' ekonomija Ewropea li qiegħda tikber iżda tikber bil-mod. It-tieni mistoqsija. Jiena mħasseb ħafna fuq il-konsekwenzi il mhumiex intenzjonati tal- seta tal-moratorium, jekk ikun hemm moratorium li jkun itwal minn jumejn, hekk kif huwa miftiem il-pajjiżi terzi mbagħad jistgħu jużaw id-drittijiet tal-opt-out mill-protokoll tal-ISTS u t-tielet net il-moratorium jista jagħti sinjali negattivi l-suq u jeddet l-istabilta ta' swieq finanzjari inti taqbel li soluzzjoni statali tkun soluzzjoni aħjar f'kuntest bħal dan. U apparti minn hekk fuq il-non-performing loans l-NPLs inti taqbel mal-kollega tiegħi Sander Lunes, kollega fjamming, fir-rapport tiegħu qal illi l-istati membri għandhom responsabilta ewlenija biex jisolvu problema ta' non-performing loans u l-aħħar ħaġa fuq suġġett kompletament differenti nixtieq ngħid illi l-Bank Ċentrali Ewropew jixtieq li jimplementa hub Ewropew għal fintech. Tista' tispjegana x'inhuma l-konsegwenzi prattiċi ta' dan minħabbarina naħseb li ikun hemm spiq differenti ħajkun hemm problemi allura bil-permessi li jistgħu jinħarġu. Grazzi ħafna. Grazzi, Iva, inti taf illi matul il negozjati l-Ewropa ma kienx qiegħda tappoġġa iktar użu tal-leverage ratio. Iżda dak kien il riżultat tan negozjati fl-aħħar mill-aħħar naħseb li jkun tajjeb li jkollna matrix differenti ħalli aħna nkejlu ir-rekwiżiti tal-kapital. Dawn l-assi u anka leverage ratio. Naħseb illi l-Banek Ewropej edin meċin tajjeb naħseb li 5% mwix ir-rekwiżit bħalissa. U allura jista' jsir ir-rekwiżit aħna għandna medja ta' 5.1% għall istituzzjonijiet sinifikanti. Ġifieri maħniex qegħdin lura f'dan il-kontest issa fur konsegwenzi mhux intenzjonati tal-moratorium qabel riżoluzzjoni. Iva, meta konet niddiskutu din il-kwistjoni mal-kollega tiegħi ma' Elka Kunik fiħdan l-SRB hija ħasbet qabel l-ewwel każijiet tal banku Popolar pereżempju qalet li dan huwa l-unika għodda ta' riżoluzzjoni li manni aħna inxeklu l-supervizuri u naħseb li din hija xi ħaġa illi ma tikkorrispondix eżatt mal-opinjoni tiegħi. Iżda jiena l-opinjoni tiegħi bdil ftit wara l-każ ta' Banko Popolar. Jiena jidhirli illi dak eh, li forsi taqbel il kemja u ukoll iżda dan tista' tgħidulkom istess illi l-moratorium ta' qabel ir-riżoluzzjoni jista' jkun ta' inċentiv għall-SRB iktar mill-SSM. Naħseb li huwa importanti li jkollna din lodda għall-SRB minħabba ġifir ta' riżoluzzjoni minħabba li dejjem ikun diffiċli illi il-bank jidħol f'riżoluzzjoni f'nofs il-ġimgħa. Jkun iktar faċli li kieku E, għall-serbi li stennejna sal-ġemma biex e, iddikjarajna l-falliment tal-bank. Istaħna ma stajnix namlu għek minħabba li konna wasanna f'punt fejn il-bank aparti mill problemi strutturali li kellu minħabba non-performing exposures kien hija jaffaċċa problema ta' kriżi ta' likwidità, nuqqas ta' likwidità. U allura aħna kedna niddikjeraw il-bank fallut, naf illi problema hija pjuttost delikata. Nafu koll illi il deċiżjoni tridu jittieħdu malajr, iżda jiena naħseb li huwa fl-interess tal-SRB illi jisolvu problema tal-banek. U jiena naf illi għalina hija ċarek jekk eh, aħna nixtiequ dan il-moratorium, aħna ma nistgħux nippermettu illi il-konsumatur ta' tal-tilibank ikun servu taħjar minn dak eh, il-konsumatur tal-bank liħor, per eżempju. Inti jattajt jekk l-responsabilta għandi xtaq fuq spallejn l-istati membri naħseb il-rapport ta' supervizjoni faħar mill-aħħar wa fidejn l-Unjoni Bankarja iżda naħseb l-exposure tal-NPL hija kwestjoni li tmur li lin territorju ta' supervizjoni. Aħna din nitkellmu fuq il-qafas legali u ta' supervizjoni għalhekk aħna konna qegħdin nitkellmu tant fuq eh, dawn l-qofsfa legali kollha differenti biex inkunu nistgħu inqablu dak li qed jiġri fil-qafas legali ħana naraw eżattament x'jista' jiġri. Ġifieri iva problema kbira hija l firmar ta' dan il-qafas legali u din xi ħaġa li diġà qed tiġri l-istati membri qegħdin jibdlu l-qafas legali tagħhom. Is-sur Champon. Merci, Monsieur le Président. Grazie, President. Tlet punti, tlet mistoqsijiet tal-Sinjura Annui u nirringrazzja mill-ġdid tal-li ċitawnek tqassam l-erf tagħha. Mana, mana, l-ewwel punt mhux bħala preferenza però. Nitkellmu fuq l-Unjoni Bankarja. Aħna nixtiequ nitulbuha fiż-żona erwa li ma jkunx hemm benefiċċji għall popolazzjoni. Imma forsi de facto hemm dawmin. Jekk nitkellmu fuq il-Banko Popolar, eh, huwa uh, bank Spanjol illi uh, xtra. mbagħad jekk nitkellmu fuq il-banek Taljani ukoll kienu banek Taljani oħra illi xtrawhom u għalhekk il numru ta' flussi eh, transkonfinali fl-Europa kif tafu ġifiri banek illi twafqu barra il reġun qed dejjem imur lura u għalhekk qegħdin naraw spirtu ta' renazzjonalizzazzjoni inti taħsiba bħali imħasba l ġjattin mistoqsija issa. Edis, inti diġa tkellimt, anti diġa tkellimt fuq l-Edis. Jina bħal dawk illi kelmu qabli, nixtieq ngħidina wkoll imħasseb intat li inti kuntenta l-Kummissjoni sblokkat il-kwistjoni. Inti taħseb tassew hekk jew ħanajdu hekk pjuttost dan huwa li biss sfumatura ġdida biex naħbu ir-realtà għax ma nistawx narqu din l-Unjoni Bankarja għax m'hemmx ko responsabilta' mhux meta jittieħed ir-risk imma mod sodisfaċenti dan huwa l-fatt. Għalhekk inti taqbel miegħi mar-ritmu l-ġdid illi suppost li tiġi impost għax m'hemmx xiktar fiduċa ħames snin oħra qed jgħidulna mbagħad jgħidulna għaliex ma neġaw ximurru għal ħames uħra. oħra. Għalhekk it-tielet punt, it-tlieta mistoqsija non-performing loans. Hawnhekk, sinjura jina ma nitkellimx snif ċentru ta' riċerka bankarja ina hawnhekk f'ambjent politiku għana namlu biss pressjoni lobby għal ċittadini Ewropej, mod partikolari l-Spanjoli dal moment Tamu li tridu ir-regolamenti, eccetera. Ma importanix imma ma nistawx nerġaw inkomplu bir-risku li għanna li kenna fis-sistema finanzjarja bisejet issa, u għalek naqbel mal-President ħaġa huma l-istoks hemm diffikultajiet nkunu aqlin imma l-oħrajn u mal flussi għanna bżon nħidu l-prekawzjonijiet kollha għax le kollox se il bużieqa se tinfaqa f'wiċċi ċittadini Ewropej. Grazzi. Question, please, please. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna Iva. Fuq dan l-ewwel punt jiena naħseb li nista' ngħid li għandna bżonn ta' aktar konsolidazzjoni tal-settur bankarju Ewropew. Aħna lissa edna edin naħdmu fuq 19 settur differenti illi palissa hemm supervizjoni tagħhom mill-awtoritajiet differenti Ewropej u dan jista' joħloq qofas differenti. Hemm bżonn ta' konsultazzjoni iva għas-settur bankarju fl-Ewropa. Naħseb li hemm wis banek differenti, hemm wis uh, servizzi bankarji differenti, naħseb illi ħajkun hemm mergers u anka fuq livell transkonfinali. Ma naħsibx li huwa fidejn is-supervisur li jiddeċidu li huma il-mergers tajbin u dawk li mhumiex. Jiena naħseb il-parteċipant tas-suq jista' jiġġudika bl-aħjar mod li huma l-mergers li jagħmlu l-iktar sens iżda fil-kuntest tal-SSM aħna nixtiequ li nieħdu azzjoni biex nipprevjeni li jkun hemm ostaklu regolatorju għal dawn il-mergers u naħseb li kondizzjonijiet ekonomiċi jistgħu iwasslu għal iktar mergers transkonfinali ġifirina naħseb Illi bil-mod il-mod qegħdin orbu lejn id-direzzjoni tajba. U jiena ċerta illi nistgħu naraw l-azzjoni ta' supervizjoni tista' tikkonvinċi r-regolaturi li jekk aħna naħsbu li dan jista' jwassal iktar konsultazzjoni transkonfinali. Fl-istessin jiena nista' ngħid li aħna nappoġġaw il-likwidità anka fl-Ewropa u fis-suq eh, taż-żona euro. Fu l-edis ma nafx eżattament, għalmenu naħseb illi qegħdin navvanzaw. Qegħdin nitkellmu fuq hekk, jiena naħseb illi Għawek edin nitkellmu fuq żida tal-solidarjetà ista. qegħdin nipprovdu ħafna tnaqqis ta' riskju. Dan kollu li qiegħed jirreferi għal prevenzjoni ta' tilak, il-pakkett pakketta Basel Lita. Nasab li ħankun biex fid-direzzjoni tajba. Nasab li issa wasal il-waqt li iktar ma navvanzaw malajr. iktar aħjar iżda jiena għandi l-impressjoni li l-MPLs ħajkunu verament fil-qofol tal-isforzi kollha li nistgħu nagħmlu aħna. L-MPLs hija ħaġa li rridu nagħmlu u aħna din nitkellmu hawnhekk fuq eh, mhux biss l-istoks, ġifieri rridu nkunu ċari hawnhekk u din nitkellmu fuq il-non-perform exposures il-ġodda, grazzi. Grazzi ħafna, Mark Kasi. Grazzi ħafna, merħba, Signora Nui, jina nishtiq namel segwitu follow-up fuq il-kustjonijiet ta' qabel. L-ewwel punt fuq ongoing tracker fil-skandlu tal-ipoteki fl-Irlanda fejn il-banek u l-enin banek ħafna edin fuq il-supervizjoni tal-isem kollaboraw biex e, jisirqu miljoni ta' euro minn xi 13,000 klient tagħhom tal-ipoteki u ma nafx jekk inx għandek xi ħsibijiet fuq e, dan l-iskandlu u kif e, l-autoritajiet irlandiżi ħarġu bir-reazzjoni tagħhom. Ġifiri xtaqt jekk l-SS, jek tajli xek l-SSM u mux għet eh, jinvestigaw supervizjoni ta' il-banek. bad pala tini punt nishtaq namel komment fuq il-non-performing loans. Il-proposta fuq dawn. Jina naqbel minn xiftit mill-kritiki li kienem għal din il-proposta, għal din il-dispozizjoni u il-kriterji illi ma jikonsidrawx bizzejiet id-differenzi li jesistu bejn l-Stati membri u l-SSM tamer referenza għal direttiva tal-Capital Requirements para bazi għal non-performing loans tagħha u dan ifisser il-kolleġislaturi għandhom bżonn jgħidu tagħhom. Problema ewlenija mhijiex biex din il-proposta imma dak li l komissjoni li sibju li bijedin jagħmlu biex jużaw fondi pubbliċi fuq il-kriterji ta' prekawzjoni biex innaqsu is-self ħażin negattiv. U għalhekk il-Parlament Ewropew għandu bżonn jgħid tiegħu wkoll fuq din il-problema għax i titlob li jkun hemm għażliet politiċi mhux biss dawk tattiċi min-naħa ta' regolaturi u s-superviżuri. Nala billi nitkellem fuq il-fatt il-kolleġislaturi eh, qablu fuq il-fast track għall-arranġamenti ta' tranzizzjoni u li il-riżultat se jkun domin de facto tal-FRS 9 għal ħames snin oħra u għalhekk insaqsi eh, limi il-fema tiegħek u wkoll jekk dan ikun ifisser minn perspettiva tal-assikurazzjoni x'timplika. Grazzi ħafna, President. Iva, grazzi ħafna. Mela, fuq l-Irish Trackers li inti semmejt, bżon najt li l-bqija tal-publiku għawnek xini għasad din situazzjoni fil-krizi il-banek irlandizi biħu self illi kienu qed jitrakjaw il-finanzjament tal-IBA u għalek qed jgħidu trakka mortgages para titlu ġifiri fuq l-ipoteki u meta r-rati tal-interessi wkoll eh, eh, kibru, zdidu, ovvjament umbat is-self sar negattiv inqas attraenti u għalhekk bħala reazzjoni reazzjoni ħażina, ovvjament il-banek ippruvaw jikonvinċu il-klijenti biex imorru l-prodotti li ħallu iktar liħu użaw eh, prassi li kienu barra mill-arranġamenti kontrattwali mal-klijenti. Fil-fatt, l-ECB responsabli biss għas supervizjoni tal-assikurazzjoni dik prudenzjali u l ija ta' responsabilità tibqa' mal-awtoritajiet nazzjonali. Fattu illi dawn it-tracker mortgages huwa l-nuqqas minn min jagħti is-self illi eh, jirrispettaw l-obbligi kontrattwali tal-klijenti tagħhom. Ġifieri din hija kwistjoni ta' ħarsin tal-konsumatur u dan il-ħarsin jaqa' taħt il-kappa tal-Bank Ċentrali Irlandiż u mhux tal-ECB. Ovvjament meta naraw banek illi qegħdin għaddejjin uh, minn problemi li għandhom xaqs mal-ħarsin tal-konsumatur, din hija twissija għal superviżuri potenzjali dawn il-banek għandhom problemi bil-gvernanza tal kontroll intern u illi hemm bżonn inkunu iktar attenti fuq dawn l-elementi għal dawn il-banek ġifiri hemm konsekwenzi mill-lat prudenzjali ta' supervizjoni imma ħena jidduwek miex responsabilta u l-enija tagħna. Issa fuq in-non-performing loans ħadd nota tal-fatt illi inti kritikajt fil-fatt l-Irlanda u eh, l-assistent gvernatur tal-Bank Ċentrali fl-Irlanda qed imexxi dan ix-xogħol għax fil-fema tiegħi l-Irlanda għamlet eh, ħidma sirja ħafna u għandna bżonn eh, nitalmu minn dawn il-prassi ta' supervizjoni ta' pajjiżi oħra. hija jekk il-Parlament Ewropew jixtieq jgħinna biex nindirizzaw le non-performing exposures, ovvjament merħba bih. Għax din hija problema serja fl-Ewropa li hemm tiġi indirizzata issa fuq id-dawmin tal-FRS disa jiena supervizur ili għal-iktar 40 sena u illi naħdem mal-Kumitat ta' Basilea mill-bidu ta' disajnijat pala membru u dejjem saqsejna għal kopertura mhux biss ta' eh, telf li diġà jeżisti imma kopertura ta' telf mistenni ħaġa loġika bil-użu ta' modelli meta wieħed eh, janalizza it-telf potenzjali u għalhekk kienet il-kriżi tal-2008 u mbagħad 10 snin wara biex ikonna xi ħaġa mill-accounting regulators. Ħafna żmien għadda kien hemm Ovvjament aħna ma nilqgħux li jkun hemm iktar dew minima, ta' bifors nirrikonoxxu mill-lat prudenzjali ix-xokk inizjali hemm bżonn kellu jkun assorbit. Umbagħad għall-bqija ma konniex qed napoġġaw facing in addizzjonali imma iva għax xokk inizjali iva kienet deċiżjoni għaqlija minke għal fatt li jiena kont eh, ma tantx kelli paċenzja nistenna. Grazzi ħafna. Grazzi tal-kommenti tiegħek. Issa Marco Valli. Nixtieq nirringrazzjak, President. Bħala l-ewwel punt tiegħi nixtieq insemmi il-kwistjoni tal-parir legali tal-Parlament fuq l-addendum naf il-ċevetu il-biraħ u ġifiri forse tanċ kella ħin valutaħ ma huma u importanti li niprovaw nifmu li muma l-kompetenzi tal-mandat tijak. Walek fil-kas un-bat wieħed japplika regoli delikati bħal dawn, bil-fors jikunem Eh, l-istituzzjonijiet illi jimpenjaw ruħom u koll, għax ma tistax tmur li l-in mill-mandat tijak. Olek, fuq dan il-punt għanna bżon nerġaw lura għalih u nifmu fl-imkien kif nistaw naplikaw jekk ċerti regli ma jistaw xikun jista' eh, regolati biss minn regolatur li bħet għandu fiduċa fih. Issa fuq is-situazzjoni eh, ġenerali dan l-approċ minnaħa ta' regolaturi internazzjonali illi ikomplu jenfasizzaw fuq dan l-argument qed jibiddel is-swieq is-suq speċjalment tal-MPL illi attwalment jgħat falsi sensittiva ħafna għax ovvjament il-banek qed jipprovaw jġestixxu eh, u qed jipprovaw jevitaw illi kun hemm telf kbir ħafna ma' kull derba li jintkom toħorġu b'informazzjoni sensittiva għas-suq fuq dawn is-suġġetti inkom eh, twaqqaw il-prezzijiet u tal-dawn l-azzjonijiet, tal-dawn l-isħma u għalek għandkom bżon illi kolkom atteġġament mġiba iktar responsabli meta toħolġu b'din l-informazzjoni x'il-banek diġà għandhom eh, din din pressjoni mill-ħtiġa tal-kapitali jidkom tkomplu eh, ta' għan fuq il-kreditu, eh, nafu l-esma per esempio sal-axħar ta' ottubru dawk li huma il-bonds ta' derivatives fejn wasanna għal 54 mm, biljun euro u għaldaqstant mbagħad fil-asset quality review futura min qed nara sfortunatament approċ orientat lejn dawn l-istrumenti li huma mimlijin riskju imma għanna bżon niprovaw li nsolvu din il-problema għax jekk mux se nidentifikaw l asset u l-likwidità għax id-derivati huma likwidità għax forsi s-suq issa jipremjom imma meta ikunem eh, palimenta s-suq fuq dan l-istrumenti se jħalsuna permezz tal-krisi u intkom tkunu attakkati biss, tkunu attakkatu biss il-kreditu u mhux il-ġestjoni tagħhom u għal daqstant fuq din nixtieq ikolli tweġiba għaliex tkomplu eh, tattakkaw il-kreditu u mhux fuq il finanzu spekulazzjoni illi suppost din sistema ta' viġilanza ta' supervizjoni suppost jisolvi paġinja problema ewlenija. Thank you very much. Grazie ħafna. ħanittamaw illi diskussjonijiet tal-lum iċċaraw l-affarijiet. Iġifiri l-analizi tal-banki tkunu miżuri ta' supervizjoni bank lil bank pilastru tnejn pala strument nirrikonoxxi illi istituzzjonijiet u nies isom konsidraw illi jew perċezzjoni hija illi forsi l lingwaċ u l-abbozzar jidher li kważi kważi ta' pilastru wieħed allura għandu bżonn jinbidel. U hemm bżonn ikun iktar ċar. Insemmejt matul id-diskors tiegħek li hemm bżonn niżgura illi l-banek ikunu jistgħu jġestixxu it-telf tal-MPS. Hemm ma niżvijawx li xurxin, ma narqux b'xurxin jista' jkun illi ximdaqqiet ikollhom qudiemhom telf meta jindirezzaw l-impjiri speċjalment jekk mhumiex koperti biżejjed. Għandhom bżonn jiddeċidu kif u meta ikollhom natfu il-balance sheet imma din hija tbatija però proċess utli fl-istess waqt. U hekk il-bank ikollu rwol sħiħ u jiffinanza l-ekonomija. U nħeġġkom li taqraw id-diskors tal-ECB nhar it-tlieta mill-President tal-ECB illi eh, u għamela ċara fid diskors tiegħu illi l-istatistika tal-ECB li ma ta' kwalità għolja ħafna juru illi l-banek illi għandhom bħala pis l mprs dejjem qed eh, jiselfu inqas lill-SMEs u kumpaniji eċetera. Issa fuq il-level 3 u lassi ta' dan il-level, fil-fatt kifat u dan ripetejtu ta' spiss naraw ir-riski kollha, kull tip ta' riskju jiġu minn fejn jiġu u edin u kol edin naraw b'serjeta kbira l-assi ta' livell tlieta għanna eh, revizjonijiet stretti ħafna fuq il-modelli nevalutaw il-riskju tas suq tas sikwiet regolarment anki matul ir-reviżjoni tal-modell intern jagħmlu parti tal-SREP, il-proċess ta' supervizjoni għamilna u se nkomplu nagħmlu missjonijiet ta' ispezzjoni fil-post faq dawn l-assi fattu illi wara l-kriżi il-banek ma tantx jixtiequ jkollhom dan it-tip ta' riskju għax batow mittel fil-qas jagħmlu minn dawn l-operazzjonijiet imma aħna kollha bnedmin anki l-bankira u ximdaqiet jinsow l-lezzjoni u jerġgħu jibdow u għalhekk poduċejna gwida fuq il-leverage finance, il-finanzjament tal-EVA, illi wieħed jieħu iktar riski fuq is-swieq meta ir-rati ta' interessi huma baxxi. E ngħidilkom ukoll illi fid-definizzjoni tal-kapitali għal Global CFIs e il-level l-assi ta' level 2 utli ta' jagħmlu parti ta' żewġ elementi li jiddefinixxu l-element ta' komplessità u l-element ta' risolvabilità. Dawn huma koperti bisħiħ u sissa nixtieq ngħid ukoll ħafna iktar banek fallo minħabba ir-riskju ta' kreditu milli mir-riskju ta' suq. Wis nibsa li dan ikun il-kas u kol jekk ma nindirizzawx kif suppos il-non-performing exposures fil-futur. Berna Monu. Mela, Inti dawla dil aħħar ġimgħa titkellem ħafna fuq dan id-daqs, daqsit ta', ta, ta banek li għandhom mis staff u mhix kbar biżejt u fid-diskurs tiegħek f'Madrid inti tkellimt fuq il-fatt illi ħafna istituzzjonijiet ifallu U dinja dan huwa paradoss, u għalhekk jiena għandi tliet mistoqsijiet ewlenin. L-ewwel waħda intettat l-Unjoni Ewropea biex eh, jilqgħu għal falliment ikollhom il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni uniku mal-mekkaniżmu eh, għal dawk li mal-pajjiżi li għandhom wis dejn, dejn eċċessiv ma jistgħux appoġġaw il-banek u eh, l-MRL li huma kważi assesistu għalhekk għal dak il mudell ta' finanzjament bejn il-Banek Amerikanu dawk Ewropej hemm bżonn illi il-finanzjament bankarju jiġi sostituit minn iktar finanzjament ta' swiq. Nġattini mistoqsija ma tasibx bil-kontra illi bank eh, medju għandu iktar ħiliet ta' analisi ta' riskju finanzjarju ekonomiku minn investitur li ġi mill-bot ħafna fuq is-swieq. U mbagħad inta titkellem ukoll għal mergers bankarji, speċjalment dawk transkonfinali u għal dawn jina noċezzjona għax bank lokali eh, fil-post iktar se naħsbu jħna jinvesti fl-SMEs li għedin viċin u mux bxi multinazzjonali t-prova biex tnaqqas l-spejjes hemm impatti negattivi li kiku u din nasal tret mistoqsija tiegħi u il-kumpaniji l-kbar eh, kawzaw il-krisi tal-2008 li kellha eh, konsekwenzi madwar id-dinja kollha aħna nixtiequ din il-kollettività finali fl-Ewropa li huma l-benefiċċji u għalli nitkellmu biex fuq sodisfazzjoni ideoloġika biex neħu frontieri nazzjonali u nitlu iktar fuq is-suq intern u għalhekk bil-kontra ma ma nridux allura eh, nippruvaw nilimitaw ir-riski dan kien lan tal-kriterji globali ta' CFI illi eh, eh, identifikaw il-kollettività privata. Grazzi ħafna ta' tweġibit tiegħek. Jiena kuntenta ħafna illi saqsejt dawn il mistoqsi għax hemm ħafna affarijiet fejn it-traduzzjoni forsi ma kienieċ eh, tajba ta' dak li jina għat eh, f'Spanja għax jiena ta' affarijiet differenti milli dak li għattint. English for the... Kompli bl-Inglis għal beneficju tal-udjenza tagħna. Ċertament. Aħna ma nixtuqux illi ikonna deċizjoniet illi xaktar ikun hemm falliment dejjem niddejqu nieħdu deċiżjonijiet bħal dawn. Hija xi ħaġa diffiċli għalina min jinvesti għad-depożituri għal banek l-oħra meta jkun hemm effetti spillover u wkoll tagħna wkoll jolqot iċ-ċittadini. Mekk irdu nevitaw banek li jfallu. Iżda, mannix is-setat, mux x-xogħol tagħna illi niprevjenu il-fallimenti kollha tal-banek. Qegħdin f'ambjent ta' suq. Jekk il-banek jirrifjutaw jiffaċċaw ir-realtà, ma jisimawx dak li s-supervisur qed jgħidulhom jippreferu illi jieħdu deċiżjonijiet avventurużi jew ikun hemm bordijiet li ma jagħmlux ix-xogħol tagħhom, aħna ma nkunux nistgħu niprevjenu il-fallimenti ta' dawn il-banek. Issa, il-bżon ta' konsolidament tas sistemi bankari. Mux f'kull pajis, iżda fl-Europa u globalment, mux forsi fil-pajsi kolla, pero Iva, meta tamlu paragun għal kem mandiċ eh, numri disponibli palissa, pero il-lassi totali għal GDP tal-banek fil-reġun ifisser li maħniex l-istess situazzjoni bħal ħafna pajjiżi oħra jew raġunijiet oħra. Mek, edin ukoll situazzjoni fejn numru ta' banek Ewropej mhux edin jaqilaw l-ispejjeż tal-kapital tagħhom u din hija xi ħaġa li ma tistax iddum wisq mhijiex ħaġa sostenibbli fuq żmien twil u bekk dawn irridu jivvalutaw is-sostenibilità tal-modelli tagħhom ta' negozju. Probabbilment eh, sopra kapaċità mbagħad tas-servizzi bankarji jistgħu jiġu indirizzati preferibilment bil-mergers aktar milli mill-fallimenti u allura jista' jkollna mergers domestiċi m'għandna xejn kontra mergers domestiċi tajbin illi waslu għal sinerġiji. Mek kollox ikun eħfef anki f'kuntest illi ma jkonniex umbat eċċezzjoni tal-likwidità ta' kapital li naraw bl-SSM, pero Edin f'sitwazzjoni fejn hija ħasra li il-banek mhux qed jisfruttaw mhux qegħdin jisfruttaw is-sinerġiji illi id-definizzjoni ta' dak li huwa sistemiku tista' twassal għal valutazzjoni. Rajna il-perimetri relattivi mhux pajjiż pajjiż biss, iżda anke għal pajjiżi żgħar u allura iva neħtieġu konsolidament tas-sistema bankarja. Is-swieq mbagħad jiddeċidu xinija konsolidament, xinu għal konsolidament illi kun tajjeb, unbat irritu ovvjament nisfidaw il-mergers biex bekk naraw illi konna mergers solidi b'saħħithom illi waslu għal benefiċċji u sigurta għal klijenti tal-banek. Iżda, aħna m'aħniex se niddeċidu li mumma l-mergers tajbin, iżda aħjar mill-li ninjaraw is-sitwazzjoni għaliex ikonna sitwazzjoni fil-bank għamel ftit u jekk għamel ħazzjoni jkun tartwis. Issa jmiss l-Reveli Kristos, grazzi President. Jina nixtieq nirringrazzja l sinjura Nui għal prezentazzjoni interessanti tagħha. Nixtieq nitlop l-opinjoni tagħha dwar is-sitwazzjoni evolventi fis-settur bankarju Grek għaliex nemmen li fil-Greċja minna ħafna progress dwar is-sitwazzjoni fiskali, Iżda is-settur bankarju fis-sistema tiegħi għada sitwazzjoni prekarja. Hemm ħafna dubji dwar l-abilità tas-sistema bankarja Grega illi tindirizza in-numru kbir ta' MPLs. L-ewwel il-gvern jeżita li jimplementa politika li tinkludi il-possess minn ġdid tal-identitajiet domestiċi fuq skala kbira ximur kontra Eh, dak li l-partit fil-gvern wet il-ċittadini. Umbat, anki jekk din il-politika tiġi implementata, se jaddu snin qabel is-settur eh, tal-banek fil-Greċja ikun jista' mbagħad jiffinanzja l-iżvilupp sostenibbli tal-ekonomija Griega. U l-ekonomija Griega mbagħad mill-ġdid tista' mbagħad tispiċċa b'dara mal-ħajt. Mbagħad ir-regoli l-ġodda dwar dispożizzjonijiet bankarji dwar MPLs ġodda brabta ma' self antik jiet wassal għal tħassib fis settur bankarju fil-Greċja u bekk dana wassal għal nuqqas ieħor u tnaqis fil-valur tas-suq ta' madwar 25 30%. Bekk nemmen li wasalna f'punt fejn awtoritajiet rilevanti bankarji se jkollhom isibu mezzi kreattivi biex jgħinu Eh, jistabilizzaw il-sistema bankarja tal-Greċja. X'inhi hija tijak tiegħek fuq is-suġġett? Għanna naċċettaw illi nibqgħu għaddejn daqslik ma tiġri xejn, jew nieħdu inizjattivi b'mod pożittiv, miżuri konkreti biex ngħinu il sistema bankarja tal-Greċja biex bekk ma jkunix aktar komplikazzjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, il-banek Grigi diġa għamlu diversi sforzi biex jindirizzaw l-exposures tagħhom illi mhumiex produttivi anke minħabba id-daqs tal u huwa diffiċli u anki diffiċli il jinbidel il-qafas legali qabel ma l-kwistjoni tiġi indirizzata b'serjetà, però dawn l-affarijiet issa saru. Issa wasal il-waqt illi ikonna l-beneficju ta' bidlit pal dawn u li nimxu l-qoddim fid-direzzjoni tajba. X'nat infakkarkom ukoll illi il-banek Grigi pal banek Ewropej kollha flimkien se jiġu testjati minn EBA fl-2018 u bekk se jkun hemm valutazzjoni ċara tas-sitwazzjoni għal banek bħal dawn u għall oħrajn ikun eħfef illi ikunu jafu li mumma l-isforzi illi diġaj waslu għal riżultati u fejn tfadal xi xogħol xi jsir. Nista' ngħid ukoll illi u ma nixtieqx nidħol f'aktar dettall, però hemm veloċitajiet differenti fil-mod kif nindirizzaw il-problemi f'pajjiżi differenti hemm banek illi forsi jimxu pass aktar maġġel minn oħrajn u dan huwa l-każ fil-Greċċa wkoll bħal kolunkwe pajjiż ieħor. Mela, fil-Greċċa nistgħu nibqgħu għaddejjin daqsigbu ma tiġri xejn, le ovvjament. Lanqas fiż-żona euro għaliex għandna numru ta' sfidi li rridu nindirizzaw ċertament biex nbidlu l-exposures li mhumiex produttivi, però mbagħad għandna priorità biex nifuka fuq il-banek għaliex dawn irridu mbagħad jaqalaw l-ispejjeż tal-kapital kif jina semmejt qabel. Thank you. Grazzi. Għandek xi punċi zid? Pedro Silva Pereira. Grazzi ħafna l-ewwel nilqa' fatt li inti sħat il-proposta tiegħek dwar l-MPLs hija waħda forma ta' bozz u l bots jista' jiġi mtejjeb u bekk jiena nistiednek tieħu f'serjetà kbira din il-konsultazzjoni pubblika għaliex il-proposta tiegħek fil-fema tiegħi trid tiġi mtejba sostanzjalment u nittejjeb illi r-riżultat ta' din il-konsultazzjoni pubblika ikun proposta aktar bilanċata li trid tiġi preżentata l-konsultazzjoni ġdida pubblika. Nemmen li l-proposta fundamentalment hija ħażina qed toħloq instabilità regolatorja donnu eh, kollox mhux qed iwassal riżultati mexti anki fil-livell tal-MPLs u x'aktar xikonna effetti negattivi konsekwenza ta' dan fuq istabilità finanzjarja u anki l-kupru ekonomiku. Jien għandi tliet problemi essenzjali. L-ewwel, M'hemmx valutazzjoni ta' impatt bl-ebda mod u din hija xi ħaġa ta' sorpriża. Intom qed tagħmlu stqarrija istituzzjonali dwar il- Nuqqasijiet u anki il-kapitalizzazzjoni fis-settur bankarju dana kollu jwassal għal impatt ikbar Il-konsekwenzi xaktarx ikunu il-beħ ta' assi, nuqqas ta' valur fis-suq, tana jwassal għall lakuni fil-karti tal-bilanċ tal-banek, unbat għanna u koll il-mizuri illi waslu għall insolvenza brabta mal npls unbat talbit ċodda għal rekwiziti nazzjonali li kollom unbat impatt fuq il-kapacità ta' self tal-banek, anki impatt unbat fuq il-rekupru ekonomiku, bekk għanna riskju sistemiku għall-istabilità ekonomiku anki għall kupru ekonomiku u bekk ma nix valutazzjoni tal-impatt f'dana kollu. Issa problema oħra. In-natura non vinkolanti u l-legalità tal-inizjattiva Ir-raġunamenti ta'kom donna mhux konvinċenti bizzejiet, ċertament hija xaġa vinkolanti. Spettativa kwantitattiva fil-fatt hija regola kwantitattiva Il-mekanizmu ta' konformità hija xi ħaġa li tikkonferma in-natura ta' dawn ir-regoli u l-fatt illi intom qegħdin taraw li jkun hemm l-iskattament ta' miżuri ta' kontroll ukoll ikkonferma dan. Ċertament meta aħna verifikajna l-konformità mar-regola, aħna dejjem nagħmlu hekk, jew normalment nagħmlu hekk skont il-każ u bekk e dan ir raġument ma jreġġix hawnhekk għandna regola vinkolanti, però hija ħażina li x'kollox mhux ċar, ma nafux x'tip ta' spjegazzjonijiet jitqisu li jkunu adattati, x'tip ta' evidenza tkun eċċettabbli u allura din hija ħaġa vinkolanti u allura hija legali. Issa għandna effett retroattiv għal kontrarju għal dak li semma s-Sur Kostanzio, viċi President tal-Bank Ċentrali, din ir-regola tapplika għal self eżistenti, mhux biss għal self ġdid. U allura qed nindirizzaw l-istok ta' self illi jiġu klassifikati fil ġejjini bħala NPLs, iżda din indirizzaw mbagħad eh, dak li ġi mill-istok mill-self bekk għandna effett retroattiv Umbat għanna problema u koll bitħul fi seħbro il-punt ewlieni huwa l-effett retroattiv tal-proposti ta'kom, grazzi. Grazzi ħafna. Inti bdejt billiet illi tittama illi aħna se nikkonsidraw b'serjetà il-kummenti f'dan is-smih, iva aħna dejjem nagħmlu hekk u Iva aħna se nitkellmu se niddiskutu, se nqisu l-kummenti kollha u se nikkonsidraw dak kollu li nisimgħu b'ċertu serjetà. Mela, in-nuqqas ta' valutazzjoni ta' impatt. NPLs li huma ġodda u allura huwa kemm xej diffiċli għaliex dawn għadhom ma jeżistux. L-istok f'dak il-każ huwa aktar faċli biex nifalutaw sitwazzjoni, però dan mhux il-każ. Però l-NPLs il-ġodda illi jitqasmu pala krediti u dana matul żmien eh, tajjeb. Eh, dina twassal għal ċerti komplikazzjonijiet u inti qed illi l-element tal-assi li se wasal għal telf. Iva, dan is-self għadu tajjeb wara l-beħ ma jwassalx għal telf bħalissa, Issa, jekk is-sitwazzjonija ta' situazzjoni ta' MPL istorja differenti, però għalissa qegħdin nirreferu għal self illi huma pożittivi bħalissa. Forsi inti wkoll tal-fema li t-test u jiena maħniex qegħdin nikkonvinċukom fuq eh, il-perspet fuq l-atfett tal-element vinkolanti, aħna ovvjament sejrin inqisu dawn l-elementi fil-konsultazzjoni, ovvjament, pratta ma dak li hemm fit-test. Grazzi Danuta Hubner. Grazzi ħafna, President. Mela, żewġ mistoqsijiet fil-qosor dwar il-rapport ta' revizjoni SSM. Ġifieri il-rapport ta' tubu ta' kommissjoni hija xaġa milli hija pożittiva ħafna, però hemm ħafna rakkomandazzjonijiet. Bekk għandi żewġ mistoqsijiet dan il-kuntest. Dan ir-rapport il kuntest dan ir rapport il kummissjoni qed tinnota illi l-ICB kemm il-darba tagħmel numru ta' klassifikazzjonijiet ta' entitajiet supervizzati għal diversi raġunijiet. Il-Kummissjoni jekk qed nifhem sewwa tara illi jrid ikun hemm aktar trasparenza fil-metodoloġija li jintużaw għal klassifikament. U anki illi trasparenza tkun aktar evidenti fir-rabta bejn id-deċiżjonijiet fuq il-klassifikazzjoni u mbagħad l-implikazzjonijiet konkreti tad-deċiżjonijiet. U allura mis-sosjati hija din. Kemm inti taqbel ma' din is-sitwazzjoni, ma' din l-isfida u għedin taħsbu xi soluzjoni potenzjali issa tini mistoqsija dwar revizjoni SSM. Brabta mal-proċeduri ta' supervizjoni bankarja fejn titħol ir-relazzjoni ma' EBA IBA e u hawnhekk ukoll il-Kummissjoni tagħti xi rekomandazzjonijiet dwar it-titjib tal-konsistenza intejbu anki il-potenzjal ta' doppjar anki fid-dawl tal-koordinazzjoni. Mill-ġdid il-mistoqsijat hija ġdin taraw il-bżonn li naqbdu din direzzjoni Kif se tiksbu dana kollu? Issa, mistoqsija oħra, pero mux brabta ma' rapport. Iktar għandax taqsam mistoqsija ma' konsekwenzi ta' Brexit u anki il-preparamenti għal Brexit u il-ditti ta' investiment. Probabilment dawn id-ditti ta' investiment fil-ġejjeni sejwet u attivitajiet bħal tal-banek biex bekk huma ikunu jistaw u koll jindirizzaw il-rekwizit tal-kapital. Nafu li l-Komissjoni jgħat taħdem fuq il-regolament dwar dawn id-ditti ta' investiment u għara mistoqsija tiegħi hija din. Taraw li għandan indirizzaw dan il-riskju ħatamlu kuntat mal-Komissjoni brabta ma' dan il-riskju fejn jitlu ovvjament responsabiltajt ta'kom. Grazzi. On the need for uh, more transparency. Dwar il-klassifika il-klassifikazzjoni u l-bżon ta' trasparenza jifa naqbel għanna namlu aktar biex nispiegaw kif edin niklassifikaw dawn l-elementi. Aħna wasalna fazi fejn għamilna skrutinju mill-qrib u l-banek kollha jafu fejn jinsabu fil-klassifikazzjoni fid-dialogu supervizorju Mina qed insegwi grupp grupp biex bekk ikonna komunikazzjoni sieħa mal-banek. għanna għandna wkoll l-element tal konfidenzialita dwar istituzzjonijiet individwali xi ħaġa li tobbligana li nkunu kauti ħafna. Mbatt, supervizjoni ma sabx nitfaw dawl partikolari fuq għaliex bekk tista' toħloq aktar attenzjoni mill-mixtieq u allura irid tkun hemm bilanċ adattat. Però l-minimu li ksibna huwa illi kull bank jaf f'liema kategorija jinsab. U aħna dejjem nħeġġu l-banek illi jisaqsu l-mistoqsijiet u jekk mhumiex sodisfatti bit-tweġibiet jistaw jindirizzaw lili, fl-aħħar mill-aħħar biex intihom il-tweġibiet li jeħtieġu issa intejbu l-konsistenza illi nużaw il-EBA jiena nilqa il-single rulebook tal-IBA u l-standards tekniċi tagħhom. Kwistjoni għadin, xi kultant ma jkunx ma jkunx gwida minna tal iba u allura Irridu niddeċidu kif se nidwazzjoni f'termini ta' 19 il-pajjiż u jisna qegħdin niddeċidu għal kumplament tal-Ewropa. probux il-każ ma nistgħux ngħidu hawnhekk ma nagħmlux supervizjoni sakemm IBA e ma jkollix standard tekniku jew xi tip ta' gwida. Aħna xorta jkollna nibqgħu għaddejjin wara namlu dwar il-mitigazzjoni ta' riski bħal dawn ta' nuqqas ta' konsistenta. Dejjem aħna nistidnu l lba fil-gruppi tekniċi li teħeju il-gwida għal 19 il-pajis u aħna najdu illi jekk aħna l-ewwel nindirizzaw kwistjoni, aħna nifqu nużaw il-mod tagħna kif nam l-affarijiet jekk mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm metodu EBA U mbagħad aħna niskartaw il-mod kif aħna neliminaw il-mod kif aħna deċidejna l-għamlu affarijiet u nimplementaw dak illi l-IBA id-deċidew bħal pilastru wieħed palistru tnejn fejn għanna politika l 19 il-pajjiż li huma obbligati li tuazzjoni u donnu huwa mod Ewropew biex nagħmlu l-affarijiet biex ibjej ma tux azzjoni, però mhux il-każ għax aħna rridu ovvjament nimxu l qoddim issa titti ta' investiment illi jaslu fi żona euro mill Renju Unit. Fir-Renju Unit u fir-regoli tar-Renju Unit hemm possibilità għal dawn li deċidu ditti ta' investiment kbar jew oħrajn jiġu supervizati mill-banek mill-istess awtorità, ġifiri mill-element supervizorju. Aħna m'għandniex regoli tali li l-Renju Unit, U din mxħaġa li mkan bżonna sa' issa Londra kien il-post fejn il panek Bar ta' investiment tal stati Uniti u tal-Azja kienu jinsabu kienu forsi fuq skala iżgħar f'pajjiżi oħra jew kienu eh, kienu forsi sussidjari tal-entitajt li nsibu Londra u allura issa irridu nindirizzaw żewġ problemi. L-ewwel, jekk m'hemmx bidla fir-regolament biex ngħidu li l-elementi sistemiki u fidejn leġislaturi jiddeċidu jekk dawk sistemiċi maċ għandhom supervizjoni bħala banek għandna nuqqas, nuqqas illi jinħaloq mis supervizjoni minn barra dan hemm il-frammentazzjoni għaliex il supervisur tal-bank kien qed jikkontrolla kollox, mbagħad ikonna it-19 il-supervisur nazzjonali l-oħra bekk hemm riskju ta' nuqqas ta' esperjenza ta' kapaċitajiet dan il-qasam u don hemm tellieqa biex wieħed jattira l-impjiegi lejn kumpaniji oħra. Grazzi ħafna. Jakob van Weizsacker. Thank you, Chair. Grazzi, President. Signora Noj, jina għandi sajċ mistoqsijiet. L-ewel. E, dejn jider li l-spreads bejn dejn mux preferut il-li għan eliminabli un bat il-senior debt, dejn iktar importanti edin fuq livelli aktar baxxi f'ċertu pajjiżi u lura n-nisoqsija dan s-sem din is-sitwazzjoni biex determina jekk hemm indikazzjoni ta' livelli baxxi ta' riski tal-banek ikkonċernati u dan li prezza jista' jkun riżultat ta' terminoloġija illi qed tikkonfondi il-kategoriji differenti illi jistgħu waslu għal problemi ta' legazzjoni ta' beħ negattiv illi jisir u bekk indajfu il-kredibilità tal-reġim konċernat Issa, mistoqsija oħra, il-sorveljanza CCP. Kif tafu, qed naħdmu fuq numru ta' files hawnhekk fil-Parlament dwar is-sorveljanza CCPs illi jsiru mill-membri tal-clearing brabta mal-stabilità tal-banek globali. Mistoqsija din. Jista' jkollna supervizjoni tielet bank ta' Malta li huwa Ewropew fejn għandna CCPs li huma sottomessi għall approċċ ta' regolaturi jekk din tista' xtreġġi jagħmilx sens allura fil-sitwazzjoni ta' Brexit illi indirizzaw is-sitwazzjoni fiċ-ċiklu leġislattiv attwali u bekk ikonna supervizjoni waħda u riżoluzzjoni waħda għas-CCPs. Grazzi. Grazzi ħafna. Jider illi Aħna ċertament se nittu azzjoni għaliex qegħdin situazzjoni fejn irridu niddeċidu li huwa l-ammont mixtieq li ġi allokat għal kull bank skont id-deċiżjonijiet meħuda. Iżda ċertament irdu waslu ċertezza għal min jinvesti. distinzjoni mhux ċara bejn kategoriji differenti ta' prodotti u jiena wkoll nissuġġerixxi li il-BRD jiġi indirizzat għaliex eh, għanna il-regolament jiġi traspost f-19 loqsa differenti u dana kollu jiġi bċertu prezz għaliex min jinvesti dejjem se jissospetta illi ikun hemm sistema aktar perikoluża ġifiri sistema Ewropea illi jumbat jista iwassal aspettativi negattivi jekk xi ħaġa mbagħad ma timxiex kif jixtiequ. Ċertament irridu waslu ċertezza li min jinvesti irridu nkunu nafu x'inhija l-ordni tal-responsibiltajiet dak li huwa ċar u fejn jinsabu f'din il-kategorija. Aktar u koll irrit isir biex naċċertaw illi dawk li bijaw fis-settur jifmu dak li huwa protett, dak li mhuwiex u wis għanna sitwazzjonijiet fejn dawk li bijaw ipoġġu it-tfaddil f'bank wieħed mingħajr ma jaħsbu dwar riski involuti jekk dan it-tfaddil mbagħad ikunux fiċ-ċert jew le. Issa, is-sorveljanza CCP Naħseb illi iva, dawn huma istituzzjonijiet li huma sistemiċi ċertament għamen jom aktar iskjużi għaliex issa għanna ħafna operazzjonijiet komplessi fis ccps Mhix naqfu li din kienet ħaġa mixtieqa, dana mhux dina mhux kritika. Issa nitkellem forsi fisem personali, mhux fisem l-SSM, però jidhirli illi il-mod kif l-Istati Uniti jagħmlu l-affarijiet. Jiġifieri situazzjoni sempliċi fejn meta s-CCP jkun sistemiku jkun hemm supervizjoni mill-Fed pal banek sistemiċi, din hija xi ħaġa aktar sempliċi. Bekk għandna riċetta l-effiċenza fis supervizjoni situazzjoni attwali fejn għandna ħafna miġbura madwar mejda fil-fema tiegħi ikonna kulleġġ imdaqqas, dan jfisser illi ikonna situazzjoni pjuttost komplessa mbagħad fl-aħħar mill-aħħar. Fil-fatt laqas għandna sede aħna f'dawn il-kulleġġi li diġà ma' gbar ħafna u għalhekk l-SSM illi eh, ma tantx kien milquh f'dan il-forum bekk iva, is-sempliċità dejjem tejn nilqa il-possibilità per eżempju li esma tkun superviżur għal dawn is-CCPs. Però nissuġġerixxi illi kollox ikun sempliċi kemm jista' jkun. Ġifieri mhux ikollna kulleġġ kbir wisq li jkollhom ukoll l-aħħar kelma f'sitwazzjonijiet bħal dawn, però din opinjoni pubblika xaġa li qatt ma ġiet diskussa fil-Bord Supervisorju tal-SSM. Thank you, uh, Fulvio Martuscello. Grazie ħafna, Sir Martuscello. Grazie ħafna, Sir President. Il-opinjoni illi ħriġna bija il-bira twassanna l-konklużjoni illi għawek għed definixu mekkanizmu obbligat brabta mal ehm, tentattivi ta' sorveljanza li huma stabiliti minn dan l-addendum. U parti minn hekk, dak kollu li huwa marbut mal-kontroll u ħaj jista' jkun ikkonsidrat bħala lat negattiv u koll allura jista' jwassal l-applikazzjoni tal-kontroll. U jiena naħseb li allura il-mekkanizmu jista' joħloq ċertu effetti vinkolanti. Tista' tispjega għalfejn il-proġett tal-endandum mandux karattru vinkolanti iżda jidher li huwa bil-kontra. Issa parti minn hekk aħna naħsbu il l-Kumitat tal-Viġilanza għamel evalwazzjoni tal-impatt. jekk saret din l-evalwazzjoni tal-impatt. Għalfejn ma ngħatax lill-Parlament Ewropew kif suppost hemm mifhum fil-ftejim fuq il-sistema ta' sorveljanza unika. Il-SSM. U dawk il-krediti li huma garantiti wara ħames snin jew kellha għal seba' snin tista' tispjegalna li ma tib ta' raġunament adottajtu biex tiddeċidu termini kondizzjonijiet seba' snin għal krediti deterjorati. Nasab li għad diffiċli nġustifikawhom x'inhi ġustifikazzjoni li intom tagħtu għal prinċipju ta' proporzjonalità. Apparti minn hekk nixtieq nfakkarkom ukoll illi Fis-seduta tal-bira tal-Borza tal-Italja, il-banek kollha li qegħdin fil-lista ta' dawk il-banek illi suppost għandhom jagħmlu riżoluzzjoni tal-MPLs kellhom sospensjoni tal-evalwazzjoni minħabba illi kellhom valuri eċċessivi. Huwa ovvju illi din l-evalwazzjoni min-naħa tal- -evaluazzjoni dawk li żaru għal kontroll kien riżultat ta' dan l-addendum. Issa minħabba l-fatt li inti llum iddefinejt dan bħala dokument li għandu jittejjeb. Ma taħsibx li l-addendum fih innifsu jista' jwassal għal xi naqra Eh, element falz li tiddaħħal fil-suq. Grazzi ħafna. Nista' nibda billi ngħid li naturalment aħna ħa nqisu l-kummenti kollha li ħanirċievu u anka rakkomandazzjonijiet tal-avukati tal-parlament, iżda jiena għadni ma kellix l-opportunità li nanalizza dan id-dokument kif suppost. Issa għalfejn aħna id deġidejna l-implementaw dak li implementajna. Fl-Istati Uniti il-periodu ta' żmien huwa ta' 180 ġurnata. Ġifri ma tantx qed inkun daqshekk estremi, daqs kif ettejt inti. Fuq dan dawn is-seba' snin, jiena naħseb li hemm ħafna affarijiet li rridu nirkupraw bħala kollateral. Qegħdin naraw illi hemm dokumenti legali li qegħdin jintilfu. U dan jista' jwassal biex l-inċertezza fuq l-irkupru tibkompli tikber. U anka fuq il-prezz naħseb illi il-prezzijiet mhumiex attrajenti taj biżejjed. Id-differenza hija li jekk ikun hemm il-problemi il problemi mhux qed jisparixxu. Sfortunatament anka fil-banek qegħdin naraw li jista' jkun hemm problemi żgħar li mbagħad jikbru speċjalment jekk ma nkunux indirizzati fil-waqt rridu naturalment un bat insaqsu eh, meta ikun faqtu l-inħdu azzjoni. Naturalment din kwistjoni ta' bilanċ u jiena nkun kontenta b'kull suġġeriment li intom tixtiequ tibatuli. Grazzi ħafna. Għandi xiftit kummenti oħrajn minna ħatijaj fuq il-kontenut l għannet jiena nilqa l-intenzjoni tijak illi jent illi tixtieq tisma u tixtieq ukoll tammetti li hemm bżonn li jsir tittib biex nevitaw li jkun hemm konvizzjoni, konfużjoni bejn l-ewwel u t-tieni pilastru u illi ħajkun hemm mekkaniżmi iktar preċiżi u speċifiċi u mhux awtomatiċi. Naħseb li dan jorbot ukoll ma mekkanizmu li ma naħsibx li huwa xira għandu jitneħħa wkoll. Ħaġa oħra naħseb li approċċ speċifiku għandna bżonnu wkoll anke raġunijiet differenti minħabba dak li intqalu wkoll fuq ċertezza fis-suq naħseb li rridu nevitaw illi lista ta' expectations rigida ħafna brabta mal-mod ta' kif e, situazzjoni tal-banek fuq il-portafol għandha tkun indirizza tista' żid ma' din l-inċertezza minħabba li iva kif qed inti naħseb li rridu nżommu il-balance sheets tajbin u dejjem ikun diffiċli jkun hemm ċertu ammont ta' telf ukoll, iżda hemm xi ħaġa importanti ħafna. It-telf rridu nimminimizzaw parti minn hekk hemm l-istruttura marbuta mal-valur ukoll. U s-suq ta' l-MPL wieħed dan huwa suq illi mhuwiex perfett nafu illi hemm iktar predominanza marbuta ma' xerrija u l-bejja li qiegħed inizzel il-livelli inqas mill-livell ekonomiku mbagħad qegħdin naraw illi hawnhekk qegħdin irkupraw iktar profitti u naraw il-valur mhuwiex fuq level 0 u għek naħseb li kolli nejt illi ħajkolna bżon ta' ċertu approċ iktar speċiku fuq ċertu affarijiet. Per eżempju, non-performing exposures din hija kategorija wiesa ħafna illi tinkludi kategoriji differenti ta' affarijiet li rridu jitqisu. Il-loans strutturali u koll jistaw jikkonsidraw non-performing exposures. Hemm ukoll loans differenti, kategoriji differenti ta' loans kemm dawk li huma secure dawk li mhumiex. Dan huwa element importanti li rridu nqisu apparti minn hekk irridu noqogħdu attenti ħafna anka għal prinċipju ta' l-accounting l-FS9 aħna nafu kem kien importanti dan, nafu li kulħadd xtaqt illi kunem xtaqt illi kunem facing out ukoll u issa din naraw li għandna għas-saħjar li qiegħed fl-istadju numru tlieta. tal-FS9 li għandu jkun evalwat xorta wahda għabbażi tal-cash flow li tkun iġġenerata. Ġifri għawek aħna minna il-phasing jena din namlu xaħġa li tmur li l-len minn prinċipju tal-kontabilta li tant huwa importanti li aħna rridu naffaċċaw din is-sena din hija xi ħaġa li aħna verament nixtiequ nirriflettu dwarha minħabba li bla dubju ta' xejn aħna rridu mhux nipprevjenu l-konsultazzjoni tal-banek u apparti minn hekk rridu nqogħdu attenti biex nagħmlu distinzjoni bejn responsabilità tas-superviżuri u l-responsabilità tal-parteċipanti tas-suq. Aħna fl-Unjoni Ewropea di mhux fl-Unjoni Sovjetika, ġifieri is-suq irid jagħmel parti tiegħu u s-supervisur irid jimplementa ir-regola forsi jista' jkollu preferenza wkoll fuq li ma tip ta' mudell bankarju jixtieq li jimplementa iżda din hija xi ħaġa li tkun deċiża mill-forzi tas-suq u allura rridu nużaw is-setat regolatorji ħalli nippermettu li dan il-proċess jiżviluppa b'mod effettiv anke naturalment dan jista' jinkludi li neħu xkiel illi ma nix bżon bejn l-istati membri ħalli bekk nippermettu li jkun hemm possibbilità ta' xogħol transkonfinali li hija xi ħaġa verament importanti. Anka sistema bankarja diversifikata. Grazzi ħafna. Iva, supervizuri veru li jixtiequ illi jelbu il-valuri u koll tat-telf din hija distinzjoni importanti ħafna u din hija xi ħaġa li ħan niddiskutu wkoll fid-dialogu bejn is-superviżuri meta naslu biex nanizzaw il-każijiet differenti anke fuq in-non-performing loans illi jkunu skadew past due. Jiena naħseb illi dawn mhumiex affarijiet li dejjem ikunu implementati kif suppost mill-banek stess, ġifieri irridu inqisu li hemm ukoll ċertu problemi. U apparti minn hekk dan huwa marbut ukoll mal-pajjiż innifsu. U apparti għandna kategoriji differenti ta' loans. ċertu kooperazzjoni bil-bejja aħna identifikajna wkoll f'ċertu każijiet fejn hemm ħafna non-performing exposures illi hemm nies illi jistgħu jħallsu għal dawn l-affarijiet iżda ma jistgħux jifmu għalfejn iridu jħallsu. Din hija xi ħaġa li dejjem nibdew biha. Hekk kif għamilna anke fil-kuntest tad diskussjonijiet fuq il-programm naħseb li l-ewwel target mal-banek bat għandna il retailers u dawk li għandhom il-loans u l-mortgages. L-FS9 jadaq xej impenjattiva veru, però aħna ħajkolna bżonn il-niblu ċertu dispożizzjonijiet. biex inkopru it-telf din hija xi ħaġa illi tkun koperta speċjalment meta s-sitwazzjoni tmur għallar u dini hija xi ħaġa li torbot ukoll mat-telf illi huwa mistenni aħna qed naraw li l-banek din jużaw dan it-telf li huwa mistenni iżda dan ma jfissirx illi il it-telf mistenni l-expected losses huwa korrett eżattament. jista' jiġri wkoll il l-awdituri fuq ir-regoli tal-kontabilità ma jkunux qegħdin jiksbu dak illi huwa mistenni għas-supervizur din hija xi ħaġa li tiġri anka għas-supervizuri U naħseb li kulħadd jista' jkollu din il-possibilità li jgħid tara dajni għad dispożizzjoni regoli tal-kontabilta. Iżda hemm ukoll dawn l-affarijiet li għandhom x'jaqsu mal-dispożizzjonijiet. Nien naħseb li hemm bosta nies li diġà qegħdin jagħmlu hekk. U rridu naraw li ma' pajjiżi qegħdin jgħaddu minn din il-kriżi. Nasab li dan jista' jiżdied ukoll bid-dispożizzjoni. Aħna xorta waħda għatanna din ħatkun parti mill mill-abbozz ukoll tal-addendum. Rridu naraw li dan jorbot ukoll mal-implementazzjoni tal-parti prudenzjali u koll. Hemm il-parti tal-kontabilta u koll. Irridu naraw eżattament xem nieqes fil-portafoll. U naħseb illi nista' nikkonkludi anke fuq non-performing expo exposures Iva, batunna il-kommenti ta'kom. Aħna ħana analizzaw dawn il-kommenti b'serjeda kbira. Grazzi ħafna. Naħseb li verament kienet diskussjoni interessanti u tajba. Nirringrazzjakom, nirringrazzjak ħafna nsi. Tal-fatt li inti qed li tixtieq li tirċivi kummenti mill-Parlament u l konsidra ikkonsidra wkoll opinjoni u rridu naħdmu biex ntejbu it-test u jkollna xi ħaġa illi tkun qed tgħinna niksbu dak li nixtiequ lkoll kemm aħna li kodna wieħed mill-lodda addizzjonali ħallibek nikkontribwixxu għal tnaqqis ta' l-MPL ħallibek ikonna sistema bankarja li tkun iktar b'saħħitha u iktar tiflaħ għal problemi. Grazzi ħafna jiena nixtieq nissaħ ukoll fuq id-dħul tas-seħ din hija xi ħaġa illi intom taħsbu illi forsi tista' jista' jkun element importanti anke l-operaturi tas-suq din hija xi ħaġa illi aħna ħassejna li kienet importanti ħafna ġifieri forsi jrid ikollna dati differenti wkoll ta' dħul fis-seħ. Dawn huma elementi li jistgħu jittejbu ħalli bekk nkun nistgħu niprovdu salvagwardja għal metodi speċifiċi u mhux awtomatiċi, jaġa ħaġa li diġà nkludejnija. Nirringrazzjak ħafna tal-li semmej dawn il-punti u grazzi għal darbohra li kontawek maħna. So, dear colleagues, we move to... Um, Eżis kollegi nishti issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda, xorta dan nitkellmu fuq il-banek, il-rapport annwali fuq l-Unjoni Bankarja, il-konsiderazzjoni, diskussjoni fuq l-abbozz tal-rapport għanna l-rapporter Sur Sander Lunes jek joġbok. Grazzi ħafna Sur President Iva biex norbot ma dak li qalet is-Sinjura Nui u nsemmi sa il-rapport um, annwali s-sana l-opinjoni legani fuq il-linji gwida diħa ħad tkun diskussjoni importanti li rridu ninkludu kol fil-rapport tal-Unjoni Bankarja naħseb li diskussjoni fuq il-mandat u l-mod ta' kif aħna nista' naraw li dawn iżviluppaw din xi ħaġa importanti naqbel perfettament u naqbel ukoll mal-fatt li din hija kwistjoni illi tista' twassal dibattitu wkoll anke fuq l-azzjonijiet legali tal icb u anke kwistjoni oħrajn issa fuq ir-rapport li għandna l-lum aħna nixtiequ li nsemmu wkoll xi xaħaf ta' affarijiet fuq ir-rapport jina provajt illi ma nagħtix l-opinjoni tiegħi esklusiva fuq dan ir-rapport issa provajt nkun imparzjali kemm jista' jkun jiena provajt illi kolli rapport neutrali kemm jista' jkun għalhekk qed insemmi ħafna fir-rapport u nuża klim bħal ninnota, nieħu nota tal-fatt. Forsi ikunem hemm min ħajjejt li dan ir-rapport jissu iktar viżjoni ġenerali tax-xogħol jgħat s issir, iżda naħseb li dan huwa minħabba l-fatt li Issa nserraħ fuqkom iżis kollegi biex iżidu ma dan ir-rapport. U tamluħ iktar interessanti u żgur li mhux ħajkolkom nuqqas ta' spunti jekk tħarsu lejn dan kollu li ġara f'din is-sena fl-Unjoni Bankarja. Ir-rapport huwa maqsum fuq il- l-assigurazzjoni tad depositi supervizjoni u deċiżjonijiet li tieħdu mill-Bank Ċentrali Ewropew fuq xi ftit mill-każijiet li konċernaw xi ftit banek il-kwistjoni tal-NPLs, sovereign debt, dejn sovran u anka biex eh, nonora dak illi eh, sar anka mill-kollega illi issa hija Ministru fl-Olanda xtaqt li insemmi dawn il-punti u nirreferi x-xogħol tagħha wkoll issa mbagħad hemm punti ħor fuq riżoluzzjoni fejn qed nibdew bil nsemmu l-kas ta' Banko Popolar nasib li jkun interessanti. Ħafna li konna diskussjoni propju fuq dan is-suġġett fuq not aktar ġenerali naħseb li ma nistawx nevitaw din id-diskussjoni. Jiena naħseb illi aħna rajna wkoll li l-qafas kien maħsub illi eh, iwassala din id-diskussjoni u anka aħna rajna li kienem kwestjoni tal-ajnuna statali, il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid ukoll u anka bosta kwistjonijiet oħrajn u l-aħħar ħaġa fir-rapport um, l-assigurazzjoni dwar id depositi jiena ukoll ċerta fuq il- il ta' tal-IDIS jiena effukajt l-iktar fuq il- il-GDSD maħabba negozjati għaddom id-dejjin kieku nixtieq illi nipproponi l-istess ħaġa issir ukoll kif għamilna fir-rapport ta' Sinjura Hubner ħalibek norbtu ma dak illi qal intqal bis-sur bis-Sinjura Esther Delangel id-diskussjoni tkun iffukata fuq rapport tal leaders. apparti minn hekk forsi indunajtu li hemm ċertu problemi wkoll nafu li hemm xi ċifri li għandhom ikunu aġġornati Dawn huma affarijiet illi mhumiex kwestjoni ta' kontenut fihom infushom nista' rridu nqishom. Jiena nixtieq illi ngħid li ħanistenna bil-ħerqa għal-kollej, għal-kommentum tal-kollegi. Grazie, ħafna xadu rapporter għal Pepe Danuta Hobne. Nadilek il-kelma. Mikrofon jek jaġbok. Oh, no. direction. So if you want I move somewhere else, or I can. Okay. Sorry, there is another one. So let's hope. Iva, nittamaw issa dan il-mikrofonu. Jaħdem? Mela nishtiq nirrepeti illi nishtiq nirrangazzja li Sur Lunes illi riti kompli bl-struttura ġenerali tal rapport Ġifiri naħseb illi tajjeb biex inkunu konsistenti u koherenti, ikonna bħala miri li ntejbu l-operat tal-Unjoni Bankarju bankarja iġifiri hemm punti nafuhom so xuħud se jkunu l-istess pas-sena l-oħra imma fuq xi kwistjoni oħra mhux sa ta' surpriża se jkollna veduti diverġenti u lek nistenna bil-ħerqa ħafna it-taħdidiet tagħna. Nemmen ukoll u naqbel illi din is-sena apparti l-kustjoni tradizzjonali jidu l mek l-ewwel l-ewwel darba kellna l-opportunità li nagħtu l-valutazzjoni tagħna fuq l-ewwel riżoluzzjoni, l-ewwel każijiet u hemm eh, lezzjonijiet li diġà diskutejna li tallimna anke f'dan il-kumitat fuq l-operat adattat u xira tal- l-Unjoni Bankarja u t-titjib potenzjali li sta' jkun hemm Fuq il-parti fuq il-supervizjoni nixtieq li nifokaw fuq il-supervizjoni bankarja u il-funzjonament tal-SSM u hawnhekk naħseb nafu illi għandna bżonn naraw il-rapport tal-Kummissjoni ta' Ottubru għax hemm valutazzjoni dettaljat tajb ħafna dak li sar u anki jekk mod ġenerali huwa rapport pożittiv imma hemm ħafna rakkomandazzjoni dettaljati u għalhekk nistgħu nħarsu hemmhekk ukoll għat titjib illi hemm bżonn isir. Nittama ukoll illi nżommu l-ispirtu illi it-test jibqa' mirat so, u ma jkollniex kwistjonijiet illi m'għandhom xaqs ma' supervizjoni bankarja per se u napprezza ħafna dak li semma Sander fuq il-fatt li nżommu dan il-prinċipju li ma nantiċipawx diskussjonijiet leġislattivi għaddejjin dawk pendenti fil-Kumitat tagħna speċjalment dawk li għandhom xaqsmu l-Unjoni Bankarja u l-Edis. Fil-fema tiegħi rakkomandazzjonijiet fuq dawn il-punti li ma pendenti fuq files oħra hemm bżonn nipprovaw inkunu ġenerali u limitattivi fl-istqarrijiet tagħna Issa fuq il-każijiet reċenti l-approċċ tiegħi ikun illi għandna bżonn ikonna l-valur miżjud tal-lezzjonijiet li staw talmu għal-futur. Bżonn nifakaw fuq dawn il-lezzjonijiet li tallimna mill-esperjenzi tas-sena l-oħra, speċjalment tal-rabta imtejba bejn rizoluzzjoni u solvenza kif ukoll il-ħtieġa li jkun hemm armonizzazzjoni tal-liġiet fuq insolvenza kif ukoll il-ħtiġa tar-reviżjoni tal-komunikazzjoni fl-għajnuna mill-Istat u kwistjonijiet oħra relatati mal qsim tal-informazzjoni bejn ir istituzzjoni ta' supervizjoni u l-istituzzjonijiet tagħhom u nittama illi nsibu mezz tajjeb kif nistgħu nitalmu mill-lezzjonijiet tal-esperjenza tas sena l-oħra. U mbagħad hemm din il-kwistjoni sfortatament għadamana għal għaddin nofstriq fuq l-Unjoni Bankarja, ġifiri għanna il-li huma neqsin u għan bżon naraw dak li opera so u sens ta' urġenza bil-fors fuq li konna Unjoni Bankarja sħiħa fil-rapport tagħna u għanna bżon li konna rapport bilanċat so u ma nqodux lura milli nuru il-kisbiet pozittivi diġa jeżistu meta niġu għal funzjonament ta' dan il-blok tant importanti ta' riforma ta' l-EMU li għanna u dimna fl-Unjoni Bankarja u twaqif tagħha. Grazzi ħafna, President. Grazzi issa Marie Delvo, grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq l-għolet nir-ringrazza l-rapporter tagħna r-rapport tiegħu kif ukoll l-intervent tiegħu. Naħseb li dan l-ispirtu kostrittiv se jizvela ruħu pozittiv ħafna għal tfassil dan ir-rapport. U għalhekk nixtieq nagħmel żewġ kummenti ta' introduzzjoni l-ewwel net nilqa il-segwitu l-kontinuità mar-rapport tal-2015 u 16 għax għanna bżon natu segwitu l rakkomandazzjonijiet li għamilna fi snin Eh, li għaddew naraw il-progress u n-nuqqas ta' progress kont l sfidi differenti u l tajab ħafna illi nieħdu dan l-istruttura miġdid ġdid ta' tlet eh, kapitlu biex hekk ikun hemm iktar iktar faċli wieħed jaqrah ir-rapport mbagħad naraw jekk kien xem xi ġrajiet importanti fis-sena li għaddiet u naraw ukoll jekk dawn il-ġrajiet ġew trattati b'mod sodisfaċenti kif xtaqgħu l-leġislaturi u għalhekk Issa niġi b'mod iktar speċifiku għal-rapport, nixtieq nesprimi l-sorpriża fil-kont fuq il-promessa illi hija negattiva ħafna mingħajr ma niċtu l-problemi naħseb illi biex inkunu kredibbli hemm bżonn ukoll naraw il-progress l-avvanz li kien hemm anki jekk ma kienx biżejjed dan l-avvanz. Il-kapitlu fuq is-supervizjoni naħseb ikun utli illi nżidu miegħu għax hemm elementi oħra ta' supervizjoni bħal per eżempju funzjonament il-gvernanza, il-funzjonament tal-GST, u ukoll l-istituzzjonijiet esterni u rabta fost l-istituzzjonijiet kif ukoll il-ċiber, sigurtà, fintech, il-makroprudenzjali naf li ma kienx possibbli titratta dawn il-kwistjonijiet kollha fil-modell li huwa impost għal dawn l-affarijiet Mbagħad il-kapitlu fuq ir-riżoluzzjoni naħseb se jkun interessanti partikolarment din is-sena għax kena l-ewwel qafas ta' riżoluzzjoni illi iġib miegħu mistoqsijiet uh, fuq il-valur, fuq il-biddu tiegħu tal-bank qabel u wara r riżoluzzjoni fuq il-proċeduri mod partikolari fil-każijiet bejn autoritet nazzjonali kif ukoll ma l ta' stati membri oħra fejn is-sistema bankarja tiġi mirquta mir risoluzzjoni ta' bank pajjiż ieħor. Insaqsu wkoll fuq il-konsekwenzi ta' risoluzzjoni risoluzzjoni eh, x'konsekwenzi jista' jkollhom dawk eh, konsekwenzi mixtieqgħu dawk le. Forsi huwa kmieni wisq u ma rridux naslu l-konklużjoni bċerta ħeffa imma hemm bżonn illi nitalmu fuq dak li huwa il-Banka Popolari kas tal-Banko Popolar u kif nistgħu nikkonsidrawh fil-miżuri li se nieħdu mbagħad l-aħħar kapitlu. Lidis. Għandi l-impressjoni inni nistgħu ngħidu biss illi m'għandniex garanziji ta' depositi Ewropej u Se situazzjoni tibqa li mi l-Unjoni Ewropea miex eh, sħiħa, l-Unjoni eh, Bankarja miex sħiħa, u għalhekk jiena nsegwi ir-regola li tajna li nanfusna sena l-oħra in ma niprobawx nsibu eh, kompromess maġġer fuq affarijiet li għadhom pendenti u ma trattati bħal kompetenza kbira minn kollegi fil-files differenti. Mela f'dan il-kontest jiena kontenta tal-kooperazzjoni li teżisti ta' nitna u nittama li tgħaddi il-frott biex ir-rapport tagħna jkun utli. Grazzi, Sur President. Thank you. Grazzi lilek. E, L-Onorevole Tremosa, grazzi President. Jina se nitkellem fissem is-sur Thierry Cornier li mhux maħna illum. Is-sur Cornier jaħseb illi l-abbozz ta' rapport miktub mill-kollega tagħna Sandar Lunes huwa puntat luq tajjeb u jħoss illi dan ir-rapport jista' jibbenefika mill-inklużjoni ta' kontribuzzjoni tradizzjonali. Is-sur Cornier jaħseb illi l-ewwel ħaġa li xtieq jara fir-rapport huwa rikonoxximent espliċitu illi eh, ta' tal-Unjoni Bankarja. Ovvjament huwa jixtieqi jiddiskuti l-mod kif nistgħu identifikaw kif jista' jkun hemm it-titjib imma jixtieq messaġġ iktar ċar mill-Parlament Ewropew u jaħseb ukoll illi l-Unjoni Bankarja pilastru importanti eh, tal-Unjoni Monetarja. Is-sur Cornelie favur ta' ta' tilet pilastru ta' l-Assikurazzjoni Ewropea ta' Depositi u jaħseb li dan il-kontest biex ikun hemm EDIS hemm bżonn ta' kondizzjonalitajiet drastiċi. Is-sur Cornelie wkoll għandu xi ftit ħassib fil-paragrafu 8, 9 u 10 u għalhekk naħseb se jkollna żmien biex niddiskutu fin-negozjati fuqhom u għabbe manala nixtieq ngħid li Sur Cornelia jħoss illi għall MPLs biex jiġu indirizzati jemmen illi mhux biss purament dinja problema nazzjonali tisaqsi, mod kif nistaw insibu soluzzjoni Ewropea fuq dan il-level. U kemtejn tal-aħħar su kordelje eh, wara il-ħtiġa ta' trasparenza li kunem komunikazzjoni tajba. L-aħħar punt qed jgħid il-referenzi għal ċibersigurtà u Brexit huma meħtieġin dan ir-rapport. Grazzi ħafna, President. Thank you. Grazzi. Minix qed nara s-Sur Viegas u l-qas l-Onorevoli Tassun imma s-Sur Valli Iva nara. Iva nixtieq nirringrazzjak President u nirringrazzja wkoll rapporter tar-rapport tiegħu. Sfortunatament għandna pożizzjoni politika illi hija mbeda ħafna għax l-impostazzjoni eh, basika ma nistawx naqblu maħħa għax aħna ma naqblux ma dan it-ħassib kollu illi ġie espress fuq il-krediti u naħseb illum fil-supervizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew, ġifieri hemm simetrija u u qegħdin nifokaw fuqhom wisq għal dak li huwa l-kreditu għall-ekonomija tal-żoni rurali, per eżempju, anke kaplatazzjoni tal-banek għal dak li huwa kreditu li mbagħad iġib miegħu it-kabbir tat-talba kif ukoll funzjonament tajjeb li għandna bżonn attwalment u il-problema li tiġi indirizzata tal-assi skont it-tielet level li huma bonds likwidi ħafna kif qalet kif qalet ukoll Eh, il-kelima fi smiħ u għalek għanna bżon li nikonsidraw dawn il-punti kollha għax dawn huma situazzjonijiet ta' spekulazzjoni u l-swieq ħafna drabi jipremjawum imma r rizultatum imbagħad x'inhu għal daqstant meta jkun hemm kriżi nista' niżgurakom illi dawn il-titli eh, likwidi illi mbagħad kampjati f-suqiet fuq suqiet li mhumiex regolamentari kawza problemi kbar għal banek u aħna qegħdin irdu sistema bankarju tradizzjonali biex naġevalaw eh, dawk tal-banek illi spekulaw ferm iktar. U din hija xi ħaġa illi fl-inverzjoni taċ ċiklu ekonomiku se jkawża problemi kbar u għalek eh, bżonn illi ikun hemm xi ħaġa bħal dan fir-rapport u forsi naqblu u bħala kompromessi sa fuq il-pożizzjoni tal-Parlament kontra l-addendum u dak illi s-servizz legali spjega nixtieq li fir-rapport indaħlu xi ħaġa biex nidentifikaw il-kompetenzi tas sistema ta' supervizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropej kif ukoll ta' l-Awtorità Leġislattiva tal-Parlamentu tal-Kunsill li għandu poter ta' li huwa elett. Issa fuq ir-riżoluzzjoni stess aħna fuq il bailin pjuttost kontra pala sistema l-iktar għax ma kienx hemm pass tant importanti fl-Unjoni Bankara ġifir separazzjoni fejn ikun hemm il-Bank eh, Universali u l-banek illi jagħmlu kreditu kif ukoll attività finanzjarja huma mħaltin u għalhekk da joħloq problemi għax ir-responsabilità dejjem se tkun jew għal min ifaddal imma l-ċittadini ġifiri u anki dawk li huma l-kontribenti ħassu taxxa u għalhekk qegħdin naraw responsabilità biex insalvaw il-banek il-banek li mbagħad huma esposti wkoll kolla riskju finanzjarju u għalhekk msonni jkun hemm din is-separazzjoni netta biex min ħallas taxxa min qed ifaddal ma jgarantux attività ta' spekulazzjoni. Issa, imbagħad fuq l-għajnuna pubblika skontna ma kienx hemm eh, kondizzjonijiet ta' ugwaljanza fost l-istati membri għax ġew użati biljuni ta' euro ta' eh, fondi pubbliċi biex nejnu sistemi bankari u inkopru wkoll sitwazzjonijiet għal krediti li marru għallar u dak mhumiex ċarax mill-2011 tal-2013 ġew użati mijiet ta' biljuni fis sistema tal-Olanda, tal-Ġermania, ta' Franza u għall-Italja le, u issa għandhom diffikultajiet ma fl-istess waqt il-kwistjonijiet forsi qed jiġu ġestiti forsi b'mod miktar trasparenti u għalhekk hemm bżonn identifikaw ukoll dawn is-simetriji u fuq it tillet pilastru huma neċessarji ta' bil-fors li jkun hemm protezzjoni għal min ifaddal jekk ikun hemm protezzjoni fuq il-kontijiet eh, bir-riskju reali li jiġu maqsum tkun soluzzjoni aħjar għax f'dan eh, il-Kostituzzjoni diktarjana manki ma anki oħrajn ta' stati membri oħra hemm konsakrat il- eh, dan il-prinċipju biex nevitaw illi jekk ikun hemm kriżi dan it-tfaddil ikun garantit u imħares ma jkunx hemm problemi għas sistema bankarja kollha kemm li Nittama li nista' naħdem mar-rapport mod pożittiv u nsibu xi soluzzjoni biex indaħlu xi ħut mill-punti tagħna naf li aħna għandna pożizzjonijiet imbedi ħafna imma għalmenu nipprovaw nsibu kompromess. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi. Iva, għal enf l-Onorevoli Animas, Iva, nishtiq nirringrazzjak, President. Meta laqajna l-fatt illi illi nixtiequ illi konna eh, dan il-rapport u dan rapporter se tkun is-Sinjura Beres. Issa jekk hemm raġuni għaliex ma nitħasbux ħafna bħala riżultat tar-rapport Missur Lunes u qal li għandna bżonn ta' bilanċ fl-approċċ tagħna għandi l-opinjoni tiegħi ma minista biss nikkonferma li hemm ħafna affarijiet li nilqgħu imma ma tantx hemm twissijiet. U u għallat delegati minn naħat l komissjon ħabba ħassib u għalek nista' nikkonferma xiftit punti. Qegħdin najtu. in respect of the Banco Popolare Spanjol, għajt eh, jie vandaag daran toegevoegd, ja, ik zou er... U mbaħt, hemm bżonn illi ninkludu ċerti affarijiet, per esempio li għalet il-Sinjura Nui, per esempio l-interess uh, pubbliku fil-Banko Popolar u il-Banko Veneto u li għandhom situazzjonijiet differenti ħafna imħabba l-appoċ mill-Gvern Taljan. Minar ma kienem investigazzjoni għal dak li huwa l-appoġġ pubbliku. Dan huwa paradoss u hemm bżonn jiġi kopert fil-rapport. Recapitalization. Uh, you rapport, denkik uh, eh, Lonus. Naħseb illi dan il-rapport ġi publikat fl-20 ta' Ottubru imma Imma minħabba l-fatt li kumpanija edha eh, eh, fil-borza, ovvjament dan fisser illi minnet fadda l-flus l-Italja tilef il-flus u għallek n-nisa din jitkelmu fuq xi biljun euro. U għallek ma tanċem fiduċa fil-mekanizmu ta' supervizjoni. Issa fuq l-MPLs hemm ir-rapport Hockmark illi kiseb maġġoranza fil-Parlament illi hemm bżonn ikun hemm soluzzjoni Ewropea għall-MPLs. Imma aħna votajna kontra. Imma ir-rapporter hawnhekk jidher li qiegħed jitkellem fuq il-ħtieġa li jkun hemm soluzzjoni Ewropea. Huwa minnu li huma l-Istati membri u l-banek illi għandhom ir-responsabilta ewlenija, imma jider li qed jgħid illi dak li ġi wara skont ir-rapport Hawkmark u biex nikkonkludi fuq il-Eurobonds qed ngħidu takes note jieħu nota mill-ġdid dan huwa tfassil qegħdin naraw ta' sikwiet. Ik had iets meer skepsis Jiena xtaqt li kieku nara iktar xettiċiżmu minnaħa tar rapporter għax faċli li nitkellmu fuq is-solidarjetà fiskali imma dan jista' iwassal għal Unjoni Fiskali u naħseb illi xi ħadd li jikkritika l-Unjoni Ewropea ma jkunx jista' jagħmel abbozz bħal dan fuq l-IDIS il rapporti fakkar il-protezzjoni jew ta' sħib ta' ċittadini kollha jiddispeċini ngħid li hemm bżonn inkunu iktar b'saħħitna, iktar ibsin fuq din il-kwistjoni u nistennu l-verżjoni aħarja tar-rapport ma' importanti li intenni intennu ir-riski f'dawn is-sistemi. U allura naħseb illi ir-rapport il jina kikum ma nkunx nishtiq nabbozza rapport bħal dan, speċjalment da wieħed li huwa daqseg ġenerali. Now, do we have yes, please? Sir Coburn jogħġbok. Ah. Thank you, Senor Presidente. Grazie, Sir President. Signora Noi għalet l-ekonomija tajba, minix tant ċertina dwar din il-ħaġa. Mara ħafna esperjenza fil-qasam, l-esperjenza tiegħi tajt li illi meta l-affarijiet ikunu sejrin mod tajjeb eh, jista' jagħti il kas però li mbagħad ikun riżultat li huwa proprju l-appost. Umbat għanna l-politika illi konna daqswiet għal kulħadd u din hija problema essenzjali tal-Unjoni Ewropea. U raġuni għalfejn ir-Renju Unit se titlaq mill-Unjoni? Le, daqswieħed mhux tajjeb għal kulħadd u bekk ikonna umbat ħafna riżultati mhux mixtieqa u anki effetti domino mhux mixtieqa. Jekk wieħed jitlaq jitlaq kulħadd. Issa dwar l-NPLs ma jitirx illi hemm valutazzjoni ta' impatt. U dina tinkwetani lili għaliex bekk ikonna riskju sistematiku għal bankar, sistema bankarja fil-Unjoni Ewropea u għal ekonomija b'mod ġenerali. Dawn huma punti ta' tħassib li xtaqt niġbet l-attenzjoni tagħkom għal-jom. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela minni xed nara aktar tal-bit taħt catch the eye. Lura l-Sur Lunes. Iva, grazzi ħafna suġġerimenti kollha li smajna. Aħna nittu pjaċir nirċivu l-emendi tagħkom. Jiena se nintroduċi numru ta' emendi biex pek nuri fejn eh, fejn lejn fejn huwa miexi eh, dialogu. Mela smajna illi Iva, kena kollega li ma xtaqx jiktab il-rapport, pero dejjem tistaw tibatu emendi u dawna jina sejjer isom. U nittama li il-grupp INF e ikun jista' jipparteċipa. Biex bekk ikonna suċċess fuq xi kwistjonijiet u anki dwar il-politika MTC, pero aħna dejjem nieħdu pieċir nirċivu l-kummenti tagħkom u l-emendi ta'kom. Grazzi ħafna. Mela, il-kalendarju għadan li ġejn votazzjoni fil-komitat. Anzi, skużawni, għajt il-President, l-iskadenza l-emendi 22 ta' novembru. Konsiderazzjoni ta' emendi 7 ta' Deċembru, il-votazzjoni fl-24 25 ta' Jannar u u li morru fil-plenarja fit-tini ta' frar. Grazzi ħafna li rapporter. U issa, nad, grazzi u koll shadows il-President, u daw kolla jikontribuċaw għal-debattitu. U issa, naddu għal-rapport annuali tal-kompetizzjoni. Il-rapporter, il-sur Tremosa, jek joġbok. Grazzi, President. Aziz kollegi, rappresentanti tal-Kommissjoni. Jina, eh, nistanajt li t-tini darba li jina rapporter fuq eh, dan il-rapport u dan ħart minn snin kont shadow fil-grupp tijaj kamil darba u kol. U għallura jina eh, tassew għandi preċir nħossib dan il-rapport. Għalix tini opportunità tajba biex konna dialogu tajjeb fuq diversi kwistjoniet importanti li qegħdin indirizzaw f'dan il-kumitat jina naraf sewa. Din hija inizjattiva forma ta' rapport, mhux rapport leġislattiv allura dan huwa l-aqwa messaġġ li nistgħu nibatu liċ ċittadini l-Kummissjoni jiġifieri li bekk ikonna l-ikbar maġġoranza possibbli fil-plenarja. U bekk jiena se nkun flessibbli ferm u pragmatiku biex bekk nipprova ikolli mandat b'saħħtu ferm biex ikonna konsensus mal-gruppi l-aktar importanti fil-Parlament. Biex imbagħad ikonna punti ewlenin li nistgħu nibgħatu l-Kommissjoni u biex dawn imbagħad jiġu segwiti fis-snin li ġejjin. Mela, f'dawn l-ewwel skambju ta' femijiet, xtaqt infakkarkom xi punti li jiena semmejt fir-rapport u mbagħad intom tistgħu temendawhom pereżempju kif għamilna fl-aħħar snin Jiena mill-ġdid nitlob l-Kummissjoni li tagħmel relokazzjoni ta' risorsi finanzjarji u umani lil DG Competition għaliex tafu li dan id-DG qed jindirizza każijiet differenti kontra dawn il-ġganti globali aħna nafu illi il kummissjoni teħtieġ speċjalisti esperti biex jindirizzaw każijiet ekonomiċi bħal dawn u allura naħseb il-Parlament perfettament jista' jappoġġa kif għamel fil-passat petizzjoni tali. Nemmen ukoll li kummissjoni għandha tivverifika li l-Awtoritet Nazzjonali ta' Kompetizzjoni l-NCAs ikollhom ir-riżorsi umani meħtieġa biex jiggarantixxu l-indipendenza tagħhom fl-istati membri differenti. Dan huwa bżonn importanti li jridu naċċertaw u għandna naqblu fuq dan. Jekk le, il-ħidma fuq livell Ewropew eh, mhux biss ikollu l-istess effett fuq livell nazzjonali. Issa it-taxxa u l-element ta' ġustizzja naf li din hija kwistjoni sensittiva eh, ħabba il-kompetitività tat-taxxa pero naħseb li għanna naqblu fuq bazi illi dawk involuti għandhom iħalsu it-taxxa dovuta. U allura għanna jkonna dialogu fuq l-investigazzjoni tal-Komissjoni dwar prassi relatati ma' dawn is-sitwazzjoni par per eżempju l-kas ta' Amazon fil-Lussemburgu pala kas riċenti. Bek naf u nifhem perfettament illi il-politika tat-taxxa hija politika nazzjonali, però ejjew nitkellmu dwar sitwazzjonijiet bħal dawn għaliex iċ-ċittadini jisaqsuna dwar din is-sitwazzjoni, mela ħaqna nagħmlu dialogu, ikollna dialogu, Google issa għandna deċiżjoni tal-Kummissjoni għaliex kien hemm ċertu servizz ta' Google li ġi msejjaħ illegali u sem ċerti obbligi legali li jridu jiġu osservati, dan huwa fatt. U jiena wkoll nitlob lill kummissjoni tagħmel intervent setturi oħra, per eżempju ċertu tfittxijiet fejn Google qed tagħmel abbuż ta' dominanza tagħha. U bet nitolbu l-Kummissjoni li temm ukoll investigazzjoni Android malajr kemm jista' jkun. Fl-aħħar għandi stedina li naħseb il-membri kollha tal-Parlament jistgħu jilqgħu jiena nistiden il-Kummissjoni CEO ta' Google illi jattendu għal smieħ pubbliku fil-kumitati tal-ikon u tas-suq intern tal-konsumaturi. Naħseb illi dan ikun dibattitu interessanti bejn dawn iż-żewġ kumitati li ċittadini kollha jistgħu jsegwu ikun ta' interess kbir li jkunu hawnhekk preżenti fi Brussell biex iwieġbu l-mistoqsijiet tagħna u bekk ikonna aktar trasparenza fuq dawn il-kwistjonijiet għalhekk għandna multi kbar ħafna involuti u bekk naħseb illi nistgħu nibgħatu messaġġ ċar ħafna Anki nisma mill-kollegi li wkoll huma tal-istess ħsieb biex ġikonna dialogu bħal dan. Issa, l-avjazzjoni jiena u koll tlabt il-Komissjoni li tapplika regoli tal-ajnuna tal-Istat mod uniformi għall-linji tal-ajru koll Ewropej. Għalix għanna kazijiet bal italja u Berlin fejn eh, neħtieġu neħtiġu dialogu biex nikkonsidraw dawn il-possibiltajiet. U nilqaw koll revizjoni tal-regolament ta' 868-2004 dwar il-kompetizzjoni ġusta biex bekk ikonna reċiproċità u prassi li huma zleali. Din hija xaġa importanti għax nemmen illi il din hija xaġa essenzjali biex tassew ikonna sitwazzjoni daqsa l kulħadd. Dwar l-efficienza l-għajna tal-istat u l-aeroporti jina ninsisti fil-rapport tiegħi illi meta il-flejjes pubbliċi jintużaw għal infrastruttura hemm bżonn illi jkun hemm analiżi tal-ispejjeż u tal-benefiċċji biex bekk nippermettu tal-investimenti. U nitlob lill-Kummissjoni wkoll tħejji lista pubblika ta' Ghost Airports għaliex tafu illi kien hemm komunikazzjonijiet fis varji dwar dawn it-tipi ta' aeroporti ikun fl-interessi ta' ċittadini kollha Ewropej li jkollna din il-lista. Il-Kummissjoni għandha informazzjoni dwar dan il-punt. Fl-aħħar, is-settur agrialimentari Ikun interessanti li nanalizzaw u nistidnu li kommissjoni tinvestiga kif noqqas ta' kompetizzjoni f'ċerti parti mill-provvista agrialimentari tista' tolqot il-prezzijiet xi stati membri anki għal dak inġux daqsam il-vjabilità ta' produtturi fl-Ewropa. U bekk għandna eh, taqsira tar rapport tiegħi jiena sal nisma' l kommenti tagħkom biex nibdew id-diskussjonijiet mal-arkem jista' jkun grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek il pepe il-Shadow, l-Onorevoli Stolojan. Grazzi, Sur President. X'nista' ngħid? Jekk naraw il-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tal-kompetizzjoni, nistgħu ngħidu mingħajr l-ebda dubju illi <clears throat> Xol kien xogħol eċċellenti u r-rapport annwali tal-kompetizzjoni għandu jkun iqsar meta nqablu mas-snin ta' qabel. Jina naħseb li rapporter għamel xogħol tajjeb ħafna u napprezza ir-referenzi fir-rapport dwar l-appoġġ tal-indipendenza tal-Kummissjoni kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali fil-qasam tal-kompetizzjoni. Xi ħaġa li tista' ssir biss kif semma r rapporter permezz ta' riżorsi umani, riżorsi finanzjarji li dawn l-awtoritajiet fl-aħħar mill-aħħar jeħtieġu napprezza wkoll kuntatt regolari tal-Kummissarji responsabbli għal kompetitività mal-Kumitat tagħna u mal-Parlament Ewropew mod ġenerali. Jidir li li huwa punt tajjeb dak eh, brabta ma' investigazzjoni dettaljata ta' prassi non kompetittivi fil-qasam ta' vantaġġi fiskali. Aħna nqisu illi regoli tal inuna tal-istat għandhom japplikaw għal eżenzjonijiet tat-taxxa hekk kif japplikaw għal kwalunkwa tip ieħor ta' għajnuna. Mbagħad għandna l-kwistjoni ta' irkupru ta' għajnuna tal-istat ta' dan it-tip. dan kollu għandi xi kwistjonijiet li jiena nixtieq nisma reazzjonijiet tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea fir rigward tagħhom l-ewwel. Kwistjoni li ħadd mill-abbozz ta' rapport. Fil-fatt fil-rapport hemm proposta illi jkun hemm mira f'termini ta' żmien għal investigazzjonijiet antitrust e kif nu l-każ għal miżuri formali jiena nixtieq nara l-opinjoni tal-Komissjoni Ewropea dwar din it-talba li ir-rapporter ukoll inkluda fir-rapport. Fir-rapport ukoll hemm proposta għall-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel studju dwar konċentrazzjonijiet ta' banek b'riżultat tal-kriżi finanzjarja. Missija dea tajba. U xtaqt ngħid li s-sitwazzjoni hija differenti l-istati membri, per eżempju f'pajjiżi fir-Rumanija. Għandna wispanek, wispanek, u l-proċess ta' konċentrazzjoni permezz ta' mergers u akwisti hija xi ħaġa li għaddejja bħalissa u għadha ma ġietx fit-tmiema. F'xi wħud mis-Stati Membri tagħna il-konċentrazzjoni tal-banek hija xaġa pożittiva. Dan il-proċess ta' konċentrazzjoni ta' banek jaqa' taħt is-supervizjoni tal autoritajt ta' kompetizzjoni f'dawn il-pajjiżi. Jiena nixtieq ukoll nisma il-Komissjoni Ewropea dwar dawn il-proposti. Hemm xi kwistjonijiet oħra nixtaqt insemmi u li nindirizza direttament il-Komissjoni Ewropea dwarhom mela trasparenza. Għanna elementi sa vinkolanti f'dan il-qasam. Għal kuloti individwali ta' ta' flus aktar minn nofs miljun euro hemm obbligu l-istati membri konċernati illi jippubblikaw u jagħmlu trasparenti dawn l-ammonti il-mistoqsija tiegħi hija din. Il-limitu ta' nofs miljun euro forsi għoli wisq forsi għal pajizi jad żviluppati l-limitu ma tantx huwa li però għal pajjiżi oħra. Għal stati membri tal-Unjoni Ewropea forsi limitu aktar baxx ikun aktar adattat. L-aħħar kwistjoni li xtaqt insemmi u nindirizza mill-ġdid il-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni waqfet il-merger bejn Deutsche Börse u il-grupp London Stock Exchange, il-mistoqsija tiegħi. Dan it-twaqif forma ta' deċiżjoni. Ittieħdet qabel Brexit? Hemm impatt ta' Brexit fuq din id-deċiżjoni wara Brexit. Il-Kummissjoni Ewropea tħoss illi it twaqif tal-merger hija deċiżjoni adattata. Grazzi. Grazzi ħafna għal grupp SND Alfred Santi Kjoġbok. Grazzi, Sur President. Nibda billi nifraħ li Sur Tremosa għall abbozz tiegħu għaliex huwa rapport ifukat ferm u s-suġġetti intażlu b'mod tajjeb ħafna punti ta' diskussjoni tajbin ħafna biex konna qafas ta' politika ħjara ġejjini għalkemm ma naqbilx ma' xieħut mill-femi twis liberali li semmew, partikolarment tal-għajnuna tal-istat. Hemm punt li diġà semma kemm il-darba daqs uniku għal kulħadd mhix li taħdem dan is-settur u neħtiġu nisħu illi l-intervent tal-istat ħafna drabi għax ħaġa meħtieġa partikolarment meta niġu għal servizzi ta' interessi ekonomiċi li jmorru illi li lin mill-interessi nel negozju F'dan il-kontest l-għajnu tal-istat fi setturi ta' trasport u enerġija ma naħsibx illi din tiġi għax ħaġa tista' tiġi projbita partikolarment fis-sitwazzjoni storika li għaddejja minna l-Ewropa fejn għanna rrida politika biex ikonna wkoll sistemi ta' enerġija aktar favur l-ambjent anki fis-settur ta' trasport. Issa fil-kuntest ta' trasport lajnuna tal-istat tal-linji tal-ajru hekk kif għandna fil rapport tar-rapport hija xi ħaġa li ma tantx hija bilanċata. Il-linji tal-ajru Air Cost qed jirċievu sussidji U mbagħad linji tal-ajru oħra, oħra ovvjament huma kontra dawn is-sussidji. Ċertament dawn huma meħtieġa biex ikollna konnessjonijiet għal postijiet mhux vijabbli bħal pereżempju żoni remoti biex inħarsu eluf ta' impjiegi fis-settur u anki nikkompetu ma' kondizzjonijiet prekarji illi dawn il-linji tal-ajru er kost joffru l-impjegati tagħhom u mbagħad irridu nqisu wkoll kompetizzjoni mhux eh, ġusta illi kumpaniji ikbar jiffaċċaw meta jkompetu ma' kumpaniji kbar li mhumiex tal-Ewropa. L-istess nistaw najdu sejħa biex niftħu l-kompetizjoni fis settur trasport għal networks ewlenin tal-aeroporti, setturi li ħafna drabi huma kruċjali għall eżistenza tal kompetita reġjonali, partikolarment f'reġuni periferali tal-Unjoni Ewropea ma nistawx nippermettu li dawn l-elementi fundamentali ekonomiċi ikunu dependenti fuq il-ħnina tas-suq sur President. Issa, l-autoritajiet ta' kompetitività nazzjonali NCAs aħna nilqaw l-approċ ta' rapporter eh, f'dan ir-rigward iżda inħossu illi jrid ikun hemm il-konfidenzjalità li trid tiġi imħarsa. Id-digital agenda Google Iva qiegħda fil-mira tagħna u biex ma nifokawx biss fuq kumpanija waħda Iva, forsi din hija xi ħaġa li jastramba stramba li fuq kumpanija waħda, però jagħmel sens għaliex jekk le nkunu qisna qegħdin nevitaw dak li huwa evidenti. Ċertament irdu noqogħdu attenti kif nagħmlu intervent jew le, għaliex dan huwa settur sensittiv ferm jekk irid ikonna innovazzjoni tas-sew fl-Ewropa naqbel ma dan kollu illi ħafna drabi ikonna bżon ħafna żmien biex naslu għal ċertu deċiżjonijiet u dan joħloq inċertezzi għaskapitu ta' dawk involuti fis-settur u konsumaturi. Issa, kwistjoni oħra importanti li jissemma fil-rapport, jiġifieri bżon ni nallokaw risorsi adattati finanzjari u ta' umani għal DG Competition biex huma ikunu jistaw tassew jaqdu id-mirijiet tagħhom. Partikolarment dana kollu japplika settur tal-ekonomija digitali fejn id-DG jeħtieġ li kollu tim sħiħ ta' speċjalisti u inġiniera. Pero dana kollu timxi jitfit ma diviżjoni strutturali tal-kompetenzi tad DG. Il-Kommissjoni ma tistax tiġi f'sitwazzjoni fejn tkun l-imħallef u tkun il-ġurija wkoll fl-istess ħin li hemm distinzjoni bejn dawk li qegħdin jiktbu l-liġijiet u dawk li qegħdin imbagħad iwettqu dawn l-istess liġijiet. Fl-aħħar eh, nilqa l-analiżi dettaljata dwar kif il-kompetitività f'ċerti setturi agroalimentari qegħdin joltu l-prezzijiet u l-vijabilità tal-produtturi agrikoli. Din hija xi ħaġa li fil femma tiegħi trid titqis fil-kuntest ta' bdiewa fuq skala żgħira illi dejjem aktar u aktar qed isiru klassi illi bil-mod il-mod qegħdin jajbu mis-soċjetà tagħna. Mil żid niflaħ lir-rapporter. Grazzi. Assajmis l-Onorevoli Lumis. Grazzi, Sur President. Jiena nixtieq li ringrazzja il-ħabib tagħna Ramon Tremosa u nieħu pjaċiri kolli dialogu miegħu fuq dan il-fajl nafu li l-poplu ta' Katalunja huma favur il-libertà ta' espressjoni, dialogu fil-każijiet kollha, partikolarment f'każijiet ta' kompetizzjoni bejn kumpaniji, reġuni, stati membri, stati membri ġodda, odma, bekk jiena tassew nieħu pjaċiri li jkollna dialogu flimkien miegħek Ramon. Mela, il-fajl mod speċifiku issa nilimita ruħi għal xi kummenti li huma dawn, it-tassazzjoni jidru li l-tassazzjoni hija kompetenza sovranna tal-Istati membri nitama wkoll fil-ġejjini fejn konna aktar reġuni jew Stati membri u dan ir-rigward nixtieq nissuġġerixxi ir-rapporter illi kompli jiffoka fuq il-kompetizzjoni u mhux jidħol f'wis dettal ta' kwistjoni ta' tassazzjoni madanakollu jiena kollu naqbel 100% mal-fatt eh, li eh, l-għajnuna l-għajnuna tal-istat eh, mhux ġusta trid tiġi indirizzata jekk irridu tasal jkollna daqsa l kulħadd. Il-Parlament mbagħad għandu jkollu sem fil-qafas ta' politika ta' kompetitività dana kollu u inti taf illi għanna nifqu mill-li natu ġudizzju fuq ċerti każijiet partikolari għaliex nixtiequ li nirrispettaw l-indipendenza ta' DG Competition fl-esekuzzjoni tal-infurzar tal-liġijiet u allura nixtiequ li noqdu attenti meta niġu biex aħna insemmu u nindikaw ċertu kumpaniji, partikolarment dwar Google, Ramon. Naħseb, semmejtom xi disa darbit fl-abbozz ta' rapport u għallura dik hija wkoll xi ħaġa li rridu niddiskutu. Punt ieħor issa minħabba rol importanti ta' Digi Competition fil-ħidma ta' su intern. Punt tradizjonali għalina u aħna nixtiequ napoġaw il-fatt li għanna nalokaw mill-ġdid il-rizorsi ta' komissjoni biex nejnu il-DG Competition biex bekk u ma jkollhom il-mezzi biex jaħdmu u jagħmlu riċerka fejn ikun hemm il-bżonn punt li dejjem aħna nisħuħ meta najdu illi forsi naraw illi dejjem niffukaw u nibqaw fiħdan il-budget Ewropew. Umbat punt ieħor li nistgħu nsidu fir-rapport, la bozza rapport, hija diskussjoni dwar il-programm ta' xiri settorjali għal u koll għandu impatt fuq il-kompetizzjoni fuq intern u dak illi ħassibni huwa kif li sibi jew banek nazzjonali rilevanti jistgħu jiġġustifikaw ċertu xirjiet selettivi fid-dawl ta' regoli tal-Unjoni tal-Istat, pero forsi dinja kwistjoni li nistgħu nindirizzaw ukoll. U aħna se nabbozzaw xi emendi dwar dawn il-punti wkoll. Mill-ġdid, jiena niħu pjaċir taħdem flimkien magħkom fuq dan il-fajl fl-ispirtu sħiħ Katalan ta' dialogu miftuħu rispett u eżempju għalina l-kol grazzi. Thank you very much. Yes. Grazzi ħafna. Issa Paloma Lopez Bermejo. Grazzi ħafna sur President. Nixtieq illi nirringrazzja ħafna r-rapporter tax-xogħol li għamel. Nixtieq illi ngħid illi monopoli digitali u dawn il- Fiscal Havens huma verament uh, investigazzjonijiet importanti, aħna nafu li l-investigazzjonijiet li tisiru verament tisiru bil-mod u naħseb illi dan qed isiru wkoll b'ċertu pressjoni. Naħseb illi nistgħu nifmu wkoll li u nistennew li jkun hemm iktar uh, viżjoni għalġejjin. jina naħseb il-politika ta' kompetenza għandha rwol verament importanti u anke fil-qasam tal-agrikoltura naħseb illi bħalissa għandna ħafna konsolidazzjoni ta' produtturi produtturi ta' zrira, eccetera, fil-qasam agrikolu. U l-Kummissjoni mhux biss edha eh, tinvestiga każijiet ta' Monsanto u Bayer, anka każijiet oħrajn taċ ċina eżempju, aħna ma nistgħux nippermettu li dan kollu jaqa' f'idejn il-qasam multinazzjonali. Jiena naħseb li din azzjoni deċiża min-naħa tal-Kummissjoni u parti minn hekk naturalment fil-naħa l-oħra tal-katina naħseb illi m'għandniex biżejjed għadda biex nikkontrollaw il-prezzijiet taċ ċereali tal-laħam, eċċetera. Ġifieri għandna jkollna biżejjed Miżuri biex ikun nistgħu nieħdu azzjoni illi qegħdin jagħmlu ħsara lill produtturi u lill-konsumaturi. Apparti minn hekk naħseb li huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni terġa' tirrevedi xi ftit mid-deċiżjonijiet li ttieħdu fiħdan il-politika tal-enerġija ħalli bekk ikollna iktar tranzizzjoni tajba u nadattawha għal mudell tajjeb u ġenerali u sostenibbli u demokratiku. Mhuwiex possibbli illi aħna nistgħu nieħdu azzjoni fuq dan kollu illi jistgħu waslu għal enerġija perpetwata bħal gas u l-enerġija f'dan il-mix u fl-istess jien nippermettu li jkun hemm azzjoni retroattiva fil-każ tal-enerġija li tiġġedded jew inkella l-ispejjeż żejda eh, marbutin mal-moratorju nukleali kif ukoll il-problemi għal l-impjanti idroelettriċi nasab li importanti ħafna li niċċaraw illi dan għandu jkun marbut mal-funzjonament tajjeb tas sfiq u fl istess ma nistawx nxeklu setturi produttivi li jaħdmu tajjeb. Jena naħseb li rridu naraw li mill- konverżjoni industrijali sadan kollu qed naraw illi r-wol il ta' din l-industrija verament huwa prekarju bħalissa hemm dumping soċjal li jagħmel ħafna ħsara lil konsumaturi u fl-istess ħin aħna qegħdin naraw li dak li qiegħed isir bħala ħsara u frodi mhuwiex mhux qed jingħata biżjed attenzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna mhux qed nara rappreżentant tal-Partit tal-Ħodor. L-INF e ma jixtieqx li jitkellem laqqas, ma nafx jekk hemm xi ħadd fil-KHDI laqqas tajjeb mela sur rapporter jekk joġbok. Grazzi ħafna iva żewġ minuti jekk tippermettili biex eh, norbod dan kollu me kontribuzzjonijiet ta' Sir Stolojan. Ikun interessanti ħafna li nagħmlu dibattitu bejnietna fuq il-ġejjini tas settur bankarju fl-Ewropa minħabba li jiena daqsxejn imħasseb fuq dak kollu li aħna osservajna f'dawn l-aħħar ftit snin jidirli li fċertu stati membri fin-nofsinhar tal-Ewropa hemm preferenza qawwija għal dawn it-tlet um, banek il-kbar li għandhom ikunu operati u anke fi Spanja dawn it-tlet banek ewlenin Eddin ikopru kol 70% tal-kreditu bankarju kollu ġifiri dawn huma banek li bħalissa edin issiru verament sistemiċi. Jekk ikun wieħed minn dawn il-banek li ħajkollu problema, il-kreditu kollu tal-banek ħajkollu problema wkoll. U jiena mħassab fi situazzjoni fil-Ġermanja minħabba illi Hemm numru ta' kumpaniji żgħar ta' daqs medju li huma banek bħal Deutsche Bank li kellhom problemi dawn l-aħħar ftit snin. Illi rappreżenta 6% biss tat total tal-kreditu fil-Ġerman. Ġifieri jekk hemm problema bid-Deutsche Bank l-awtoritajiet Ġermaniżi jistgħu jagħmlu ġestjoni tajba ta' ħadin. Ġifieri aħna rridu naraw kif fil-ġejjin qarib nistgħu naraw li jkun hemm konċentrazzjoni ta' xi ftit minn dawn il-banek li qegħdin jikbru naħseb li hemm mod differenti ta' kif il-pajjiżi Ewropej jistgħu ehm, jkopru dawn l-affarijiet ukoll. Anka meta jkun hemm xokk estern, jiena nixtieq illi ndiskuti ma' Sur Stolojan naf li hu ġej mis-settur tal-intrapriza ġifiri żgur illi ħanħidu gost nil-diskutu fl-imkien. Issa l-sur sant ngħidlu illi naturalment kieku jkun pjaċir kbira lija li Eh, inti titħol ukoll fuq diskussjoni mal l-ex Prim Ministru ta' Malta, nħabba li kiteb eh, kwestjoni kiteb interessanti ħafna wkoll ħan diskutu r-wol tal-settur privat ukoll fil-seklu 21 u anka fit-trasport u fl-enerġija naħseb li naqblu illi kultant ħajkun hemm bżonn ta' juna statali iżda fl-istess ħin ma nistgħux naraw illi għanna nħallu l-opportunità biex eh, jintużaw il-flus tal-pubbliku biex niġġeneraw il-flus jekk ma jkunx hemm domanda mis-settur pubbliku. E kif rajna fil-Greċja illi il-ħtiġijiet kienu triplati. Diħa tkun diskussjoni interessanti. Ħafna jiena naqbel ma dak li qalu fuq eh, dan kollu anke l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali verament għandhom ikollhom parti importanti ħafna minn dan is-servizz. Anka fil-qasam tal-kompetizzjoni. Mal-ħbib um, tiegħi aħna nafu li qegħdin nitkellmu fuq eh, il-kummerċ li aħna favur il-kummerċ aħna konna favur il-soċja konna noqdu attenti għanzi ħafna soċjalizmu u tmexxija għazina ġifiri. Aħna konna qegħdin noqdu attenti fuq l-evoluzzjoni tal-ekonomija ġifri naħseb li iva jkun tajjeb li inti tidħol fid-diskussjoni. Veru li aħna qed insemmu wis l Google u il-rid noqogħdu attenti fuq eh, il-fatt li aħna qed nippuntaw wis subajna l ċertu affarijiet. Iżda kien hemm iktar minn 600 membru li appoġġa din il-proposta fil-plenarja u jiena nifhem illi mhuwiex mhix xi ħaġa sabiħa li aħna nippuntaw subajna lejn ċertu kumpaniji iżda jekk kun hemm maġġoranza naturalment kultant ikun hemm bżonn illi aħna nagħmlu hekk. Jiena bħala demokrat, demokrat demokratiku nixtieq ngħid li ħana ċetta dan iżda ħajkolna bżonn ta' ġertu regoli wkoll. Jiena naqbel ma dak li qed jiġu wkoll anke fis-settur tal-enerġija. Irridu naraw għalfejn aħna qed ninsistu daqshekk li jkun hemm daqshekk gass u żejt illi ħajkun importat. Meta aħna qegħdin nippruvaw niżviluppaw sorsi ġodda tal-enerġija il germania għanda tmin darbit iktar impjanti fotovoltaiċi iktar minn Spanja għalfejn minħabba li l-Ġermanja għamlet biċċa xogħol sew biex tistimula il-kumpaniji, l-SMEs, il-familji biex ikomplu jizvilupaw dawn is-sorsi ta' enerġija nadifa u fċertu stati membri naħseb illi għatem ħafna protezzjonizmu ħafna xkielu huma l-istati mem, dawk huma propju l-istati membri l-iktar edin iħalsu għal produzzjoni tal-elettriku din titfal familji t-faqqarom. Ġifiri, nixtieq nagħtikom statista wkoll oħra. Il-belt ta' Brussell li għandu dan it-templu tistgħu taraw mitwieqi, is-sena li għaddiet implementat iktar impjanti fotovoltaiċi mill-istat Spanjol li huwa pajjiż illi għandu ħafna ħafna iktar xemx minn Brussell, naturalment. Ġifieri ninsabu f'sitwazzjoni fejn l-Ewropa qiegħda tipproduċi dawn il-ċifri inkredibbli u fl-istess ħin naħseb li jrid isir iktar enfasi fuq dan min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea iżda kif intqal. Hemm ħafna oligopolji li qegħdin ikunu implementati u rridu naraw kif is-swieq ikomplu jinfetħu ħalli l-SMEs u bdiwa jkomplu għaddejjien anka fis-snin li ġejjin. Nittamal ħan komplu dejjien biex xogħol tagħna flimkien ħalli bekk nkun nistgħu nagħtu messaġġ l-ċittadini u l-Kummissjoni Ewropea li sikwiti saqsu lilhom infushom aħna x'qegħdin nagħmlu hawnhekk. Sur Stolojan għandek mistoqsija, Iva, Sur President, jekk hemm xi ħadd mill-Kummissjoni Ewropea nixtieq illi nsaqsihom huma x'jaħsbu fuq il-kooperazzjoni biex aħna nistipulaw il-biżejjed jien biex nanalizzaw l-anti um, trust target uh, evaluation. X'inhi l-opinjoni tagħhom fuq għadi? Grazzi ħafna l-ewwel qed nixtieq ħafna lis-sur Tremoza l dan ir-rapport li aħna qrajnih b'interess kbir, aħna ħadna nota wkoll tal punti kollha li intom semmejtu matul dan id-dibattitu fuq il-ġida kontra dawn id-dati ta' skadenza l-fighting deadlines, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li forsi dan mhux ħajkun l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu navvanzaw. Diġà għandna ftit odda li jistgħu jgħinuna biex nħuċertu ċertu deċiżjonijiet. U aħna qegħdin nużaw dawn l-odda bi kemm jista' jkun. Per eżempju, l-użu ta' ċertu proċediri għal kontroll tal-kartels minħabba li għedin naraw li dawn jistgħu joħdurna per eżempju sentejn, intom qabel ma' proċedura normali għedin nitkellmu wkoll fuq deċiżjonijiet fuq il-commitments li fċertu każijiet jista' jkun dan mod effettiv ħafna ta' kif nistgħu nieħdu deċiżjoni malajr u ta' kif aħna nistgħu nindirizzaw it-ħassib tal-Kummissjoni. Għandna wkoll ċertu rekwiżiti li jistgħu jippermettuna li aħna niġbru biżejjed tarif u dan it-tarif jista' jenna ħafna f'każijiet speċifiċi iżda fl-istess ħin aħna rridu ngħidu li hemm ħafna komplessità fil- kwistjonijiet li għandu xasmu l-kompetizzjoni u aħna marbutin ukoll ma' blola standards meta t-nitkelmu fuq id-difiża tal-partijiet interessati, u għalhekk aħna naħsbu li jekk nistabilixxu ċertu dati ta' skadenzi, forsi dan ma jkunx l-aħjar mod ta' kif nistgħu niksbu deċiżjonijiet tajbin ta' kwalità u li jkunu implementati b'pass maġġel. Jina naħseb illi diġi kompetizzjoni għandu jkollu rizorsi adekwati u minħabba dan jiena naħseb nista' illi nilqgħu ħafna l-appoġġ min-naħa tagħkom. nilqaw l-appoċ li għatinata l-Parlament u kol ħalli bekk nizguraw li kunem bizziet rizorsi li ta'w l-autoritajiet kompetenti U aħna naħsbu illi dan jista' jgħin ukoll biex is-suq waħdieni jaħdem aħjar għal benefiċċju tal-ċittadini u tal-kumpaniji. Naħseb illi nista' nieqaf hawnhekk u nirringrazzjakom. Grazzi. Iva, ma nafx rapporter jekk tixtieq xterġa' titkellem, jekk tixtieq Iva fil-qosor iżda. Iva, nifhem, nifhem illi każijiet ta' kompetizzjoni li verament huma komplessi nifhem dak li qed tinti, iżda aħna rridu nibbilanċaw dan kollu flimkien ma' e, enfasi biex ma nisbilanċawx kollox ummorru l-estrem liħor, nafu li hemm ċertu affarijiet li jistgħu jservuna wkoll anke għal għaxar snin sħaħ, ġifieri nafu li l-kompetizzjoni tista' tinqered l-SMIs ikunu sfurzati illi jiżguraw li dan ija tisir ġifiri fuq dan irridu naraw li aħna jkollna bilanċ. Jiena nara f'dak li qed jingħad. U naħseb illi jidher li l-Kummissjoni hemm bżonn li toħroġ b'soluzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Id-data ta' skadenza hija l-20 ta' Novembru l-elementi ħajkunu konsidrati u diskussi f'jannar, għadna ma nafux eżatt meta. Nkun nafu ktar il-qoddim, il-votazzjoni fl-ekon ħalikun fifrar, frar għatmanniġ data speċifika laqqas mbagħad niddiskutu dan il-punt fuq l-aġenda. Iktar il-qoddim. Grazzi ħafna lir rapporter u l shadow rapporters ukoll. U anka grazzi lill kummissjoni Issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss. Punt minja. Punt sitta anzi, punt sitta u seba l-parti TID. Għanna żewġ opinjonijiet. L-ewwel opinjoni ir-rapporter fissam il-buro jgħat uh, jressaq dawn iż-żewġ opinjonijiet u issa rridu diskutu l-emendi. L-ewwel opinjoni hija dwar ir-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għal kontroll min-naħa tal-Istati membri tal-eżerċizzju min-naħa tal-Kummissjoni tal-setat ta' implementazzjoni. Jiena diġà ippreżentajt ix-xar li għadda l-abbozz tal-opinjoni fuq din il-proposta tal-Kummissjoni illi ħad biddel il-regolament tal-komitoloġija ġifiri ma sibx li hemm għalfejn noqgħod nerġa' ntenni dak li għandna fir-rapport u xi ħaġa li diġà ippreżentajt. Illi għandha lan illi iżid it-trasparenza jiena nixtieq li nilqgħu kollha għaxar emendi illi tresqu u nixtieq nirringrazzja wkoll l-awturi ta' dawn l-emendi. Naħseb li l-emendi ta' kompromessi marru f'din id-direzzjoni u konsu biex ikon iktar trasparenza fil-proċedura kollha kemmi kemm fuq il-livell tal-Kumitat tal-Appell u l-livell tal-Kumitat din dinja xi ħaġa li aħna nilqaw biss jien qed nisqu wkoll kemm huwa importanti għall-Parlament Ewropew ħalli nifmu l-pożizzjoni ta' kull stat membru kemm eh, huwa importanti li konsidraw l-opinjonijiet ukoll li ġalhom jivvutaw kif ivvutaw. U anka aħna għandna il- il-ftejm tal-interstitutional lawmaking il-ħan diskutu iktar tard jiena nappoġġa wkoll il il-li nanalizzaw l-accessibility fiħdan ir-reġistru Biex inkun sinċiri mhux qed nara s sur Eckhart hawnhekk għandi daqsxejn ta' dubju fuq żewġ emendi illi rassaqu numru 7 u numru 11 illi jeliminaw il-kontenut ċertu kontenut tal-proposta tal-Kummissjoni illi l-proposta għandalan illi tevita li kunem staġnar. Naħseb li din l-emenda tmur daqxin li l-inwis minn dak illi aħna għana nipermettu li sirizda nista nisma l-kommenti minna ħatakom tal-kollegi fuq dawn l-aspetti kollha li intom inkludejtu dak illi intom tixtiequ trisqu d-diemna. L-ewwel kellim mhux jagħtawnek. Onorevoli l mela Thank you, Mr. Chairman, and I can... Grazie ħafna, nżomm fil-qosor, kif għattint, hemm ftit emendi u tnejn minnhom kienu tiegħi. U għalhekk jiena kontenta ngħid illi l icr se poġġa it-trasparenza li tajn hekk qed la aħna u se nagħmlu dak li nistaw taraw mill-emenda tiegħi 16 nixtieq niżgura illi l-intenzjoni leġislattiva fuq livell wieħed tiġi riflessa kif suppost f'livell tnejn. Din hija l-intenzjoni ta' din l-emenda issa fuq 7-11 eh, jiena forsi ma tantx eh, nista' naqbel mal fuq id-drittijiet tal-vot mal-grupp tal-ħodol. Imma naħseb jiena nistenna bil-ħerqa nkun naf il-ġustifikazzjoni għalix iħossu illi aħjar inneħħuha. Nista' għafa. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Ma jidix li hemm min jixtieq jitkellem. Jina se nitkellem mal-kollegi ovvjament bħala tlestija għal kompromess. Grazzi, Kej. Tal-fatt illi prezentajt l-emendi tijak. L-emenda tijak 16. U, ovvjament, naħsbu illi lat bażiku hemm bżonn ikun kompatibbli mal leġislazzjoni U mod ġenerali wkoll il-kontenut hemm bżonn jirrefletti l-intenzjoni imma nafu illi ximdaqiet jesistu l-premessi, il ma nafazat x'tixtieq tajt int u nirrifletti fuq dan il-prinċipju. Naqbel miegħek. Illi dan huwa obbligu ċar li joħroġ mit-trattat. Fuq il-mezzi, il-kamp applikazzjoni u il-limiti tal-setat delegati. Mela, issa għal l-iskadenzi issa, Iva, il-vot fil-likon l-20 ta' novembru. Umbat ma nafux meta ikun hemm il-vot fil-kumitat liħor issa morru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Opinjoni oħra kifat. fuq l-interpretazzjoni u implementazzjoni tal ftim interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet u fil-laqa tal-10 ta' Ottubru inarressaqt abbozz ta' opinjoni u kol fuq dan il-fajl u kontent nara li kien hemm interess minn xuħut minnkom u ressaqtu emendi 23 l-emenda u nixtieq nirringazzakom il kol tal-li kontribwejtu għat titjib ta' din l-opinjoni fil-valutazzjoni ġenerali tiegħi tal-emendi hija waħda pożittiva, l-emendi kollha jappoġġaw il-linja li ħadet l-opinjoni biex intejbu l-kooperazzjoni interistituzzjonali xi ħud jixtiequ jsaħħu l-pożizzjoni xi oħrajn forsi dajfok kemm xejn imma naraw il-punti li forsi jixtiequ resqu dawk li huma preżenti llum ma l-emendi jidru ma ġenerali kompatibli u mhux diffiċli naħseb jien naslu għal kompromess, imma huwa minnu wkoll illi jiena naqbel ma raġunament ta' elementi imma għal xi xiħut magħhom hemm lok ta' diskussjoni imma l-oħrajn huma ambizzjużi ħafna u naqbel magħhom bħala prinċipju ma ovvjament bżonn li nkunu nafu kif nistaw ikollna konsens wiesa' dan il-kumitat. Is-sur Mattuxello mhux qed naraħ. Kej, forsi fisem is-sur Fox jekk joġbok. Iva, nixtieq nirringrazzjak inżomm fil-qosor ukoll din id-derba wkoll li s s-sijar jista' jappoġġa ħafna mill-elementi speċjalment dawk li jtolbu għal trasparenza proċedurali u kontinuità bejn livell wieħed u tnejn u referenza addizzjonali għall impenni fl-aereo wkoll Eh, hija xi ħaġa li aħna tissodisfana u koll eh, nappoġġaw l-emendi li jixtiequ l konsillu jkun iktar trasparenti u kun hemm negozjati fost it-tlet istituzzjonijiet. Grazzi ħafna President, grazzi lilek. Kollegi oħrajn jekk jogħġbok li jixtiequ forsi jieħdu l-kelma fuq dan il-fajl. Kien hemm diskussjoni pjuttost bilaterali kejdi ta' bejnietna ma' waħda utli u xiħut mill-emendi huma ċari ħafna. U kifat se niprova issa illi nkun f'kuntatt ma' Shadow Rapporters u naslu għal kompromessi pozittivi. Hawnhekk ukoll mela l-iskadenza il-vot fil-Komitat f'21 ta' Novembru u ma nafux imbagħad meta jkun hemm il-votazzjoni fil-Committee. Issa immorru għal punt t 8 u 9. Direttiva fuq il-qafas legali u operattiv tal-IKAD Ewropea tas servizzi introdotta bil-regolament tal-servizzi kif ukoll il-faċilitajiet amministrativi relatati, punt 8 u 9, il-lead committee huwa l imma aħna responsabbli għall-opinjoni u r-rapporter tagħna eh, l-Onorevoli l-Onorevoli Lutvikson. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal-li tajtni l-kelma. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil kollegi tiegħi elementi kollha li batu bla dubju ta' xejn kien hemm punti validi ħafna mresqin imma hemm ukoll bosta sfidi u ċerta polarizzazzjoni. Ħafna xtaqgħu jappoġġaw il-proposta, insaħħuha u oħrajn rifjutawha. Imma l-opinjoni tiegħi tal-proposta tal-Kommissjoni ma ma nbidlitx. Anzi, pjuttost, naħseb hemm bażi tajba li jkollna dubju fuq il-valur miżjud provdut minn din il-proposta. Issa, hemm ħafna nqas ta' ċertezza fuq l-opinjonijiet tal-gruppi differenti għal dik li proposta l kommissjoni u dak kollu huwa rifless fl-emendi. U għalhekk jiena ressaqt ukoll emenda li tagħmilha iktar diffiċli illi ikonna letterbox eh, companies u l-evażjoni tat-taxxa, ġifieri kumpaniji tal-isem biss u joħroġ ċar illi ħafna gruppi differenti huma maqsumin fil-veduta tagħhom fuq il-proposta tal-Kommissjoni u għalhekk ħafna jixtieq jirrifjutaw il-proposta. Hemm ukoll nuqasta ta' ċarezza fuq il-pożizzjonijiet tal-gruppi differenti u naħseb il tkun ħaġa tajba li kieku niċaraw l-affarijiet qabel ma nkomplu bil-ħidma tagħna qed nara wkoll li hemm xi ftehim xi qbil fuq xi ħut mill-loqsma li joħolqu iktar problemi. U hemm emenda illi eh, per eżempju tajt li hemm bżonn neskludu eh, il-kostruzzjoni, il-bini mill-kamp applikazzjoni tal-Licard. Xi gruppi ħossu illi tul illimitat tal-Licard se tkun problema. U Umbat, għal-kem se tkun valida din li kad? Naf, zgur, nistaw nsibu xie tip ta' kompromess fuq dan il-punt u hemm xi gruppi li jkunu jistgħu jappoġġawna. L-iskadenza l-Awtorità Nazzjonali biex eżaminaw dawn l-applikazzjonijiet u jieħdu deċiżjoni tant hija qasira illi ma mista tagħti li sat membri opportunità pratika biex ikun jista' jitrattaw dawn l-applikazzjonijiet. U għalhekk naħseb għandna bżonn diskutu il-perjodu raġonevoli imma l-proposta l-Kommissjoni tagħti skadenza qasira wis u għalhekk hemm ħafna emendi fuq il-fatt li aħjar nestendu xi ħud mill-iskadenzi fil-proposta. Issa fuq id-dispożizzjonijiet fuq l-assikurazzjoni l-Kommissjoni tagħmilha ċara illi it-tweġiba u rrit li hemm ħafna nies li jixtiequ jneħħu l-assikurazzjoni fil proposta u xi ħut jixtiequ jbidluha, imma naħseb se jkun diffiċli ħafna illi eh, jkollna kompromess fost dawn il pożizzjonijiet kollha għandna bżonn li jkollna dibattitu sew biex naraw kif nixtaw nimxu qudiem. Dan il-kuntest nixtieq nirringrazzjak, President tal tajtni l-kelma u nistenna bil-ħerqa dak li għandhom xajdu shadow rapporters. Iva, nishtiq nkun naf il-pozizjoni tal-gruppi li huma Iva, grazzi għal dawk li huma presenti. Fulvio, tista' nadilek il-kelma issa, tixtieq titkellem fuq ir-rapport ta' Ludvigson? Qed insaqsik. Sull-interpretazzjoni e applikazzjoni Iva, nixtieq nitkellem fuq eh, fuq eh, l-interpretazzjoni ta' likad. Iva, nishtiq nirringrazzja, President. Nishtiq nirringrazzja u koll rapporter tal-ħidma tiegħu u li se jagħmel għax qudiema għandna sfida importanti ħafna. Ovvjament għandna perspettivi f'temiet differenti. Mżon li ngħidu hekk bla tlaqliq imma mżon noħorġu proposta illi hekk nkunu nistaw ntejbu t-test, nimxu l-qoddim u jkollna opinjoni strutturata illi tkun tista' tagħti l-kontribut tagħha mod kostruttiv. U matul il-preżentazzjoni smajna opinjonijiet differenti u hemm ħafna punti sensittivi li fuqhom għandna bżonn naħdmu biex ikollna test mtejjeb. Per eżempju, tul ta' perjodu l-iskadenza li hija waħda indefinita lissa posta tiegħi li konna l-ewwel skadenza wara tliet snin u mbagħad ikun hemm tiġdid għal perjodu ta' 10 snin. Batem punt ieħor tal-settur tal-bini illi skonti mus suppost jider dan is-settur ġi pal wieħed mill-miri pala inizjattiva biex ma jkunx hemm kompetizzjoni eh, interkomunitarju imma hija mbagħad il-kumpanija illi tiċċaqlaq u tmur fuq il-post ta' kostruzzjoni mhux bħal hemm f'setturi oħra, pereżempju tal-manifattura eh, u għalek nistenna illi konna għadediet ma' shadow rapporters, rajt u koll interventi li ġu koll mill-grupp tijaj, stess li jistiqu iċedu fuq, fuq dan is suġġett ovvjament jina nħalli dak li jina fidejn dak li t-deċidi l-komitat, imma mbżon illi nappoġġa l-kontinuità tal-ħidma imma jina mbagħad Eh, nadatta ruħi. Grazzi. Is-sur Ozok għall-ICR Semis. Iva, nishtiq nirringrazzjak, President. Eżis, kollegi, il-grupp tal-ICR huwa pozittiv fuq il-120 l-emenda li proposta kena dubji tagħna fuq kemm dan ir-rapport kien se jkun eh, abbazzat sow, imma x'imda qed ngħidu li il eh, nistaw intejbuhom ir-rapporti tal-Komissjoni x'imda qed għom. Aħna presentajna elementi tagħna biex ikun hemm iktar ċarezza fuq id-definizzjonijiet u ċertezza legali nistgħu nappoġġjaw ukoll dawn l-emendi ta' gruppi oħra illi pereżempju limitaw il-validità tal ikad mill-perjodu indefinit għal wieħed definit. Nistgħu naċċettaw pereżempju perjodu ta' erba snin u mbagħad sa' 10 snin imma ovvjament dan jista' jkun suġġett ta' diskussjonijiet tagħna fil-qatt li se jkollna. Nifhem il-biżat u tħassib tal-pajjiżi ta' akkoljenza u għalhekk nistgħu naċċettaw il-perjodu massimu biex naħdmu fuq l-applikazzjonijiet u d-deċiżjonijiet fuqhom kif ukoll l-attività ekonomika u kwistjonijiet ta' min jaħdem ma' rasu però tkun ħaġa falsa u lek għandna bżonn inkomplu naħdmu fuq dawn l-emendi ħafna minnhom huma użati biss biex infetqu dan il-proġett, per eżempju. L-istat membru jista' jiddeċidi jekk kumpanija tista' tax tkun aċċettata jew le. Emendi bħal dawn ma jħallux flessibilità biex naslu għal kompromess. Naħseb ir-rapporter jista' jafda fl-appoġġ tal-grupp tagħna biex insaħħu il-ċarezza legali u semantika ta' l-abbozz f'neġġu sigurtà tal-proċeduri u li inneħħu kull tip ta' teddida għal min għal dawk il-kwistjoni relatati ma' min jaħdem għal rasu però tkun ħaġa falsa għaxan dan se jkun ta' ħsara għal dan l-abbozz għal dan proġett li huwa kruċali għal suq komuni Ewropew. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna lilek. Paloma Lopez Bermejo. Nishtiq nirringrazzjak, President. Il-ħolqin ta' suq Ewropew tal servizzi jeżiġi strumenti tajbin għal konsumaturi għal ħaddiema għal minn ħaddimu l bżonn ta' grad ta' fiduċa kooperazzjoni bejn stati membri u l komissjoni Ewropea bżonn tikkonsidra ta' kollu biex ma biex ma jkonniex ħeffa biex imorru għal frammentazzjoni tas-suq u għalhekk regolamentazzjoni ġdida miex utli dak li huwa importanti li ma mmorrux lura u għalhekk fit trasposizzjoni ta' direttiva Ewropea u fil-każ ta' Spanja qegħdin naraw b'mod ċar eh, kemm id-direttiva għat trasport fuq l-art eh, ġiet implementata ħażin u għalhekk qegħdin naraw kumpaniji folozz fraudolenti pereżempju u mill-banda l-oħra di dan iskambju ta' informazzjoni eh, bejn l-istati membri huma bażiċi wis u eh, ma jċekjawx il-kredenzjali tal-dawk eh, li mill-la transkonfinali għalek fuq livell Ewropew dan huwa nuqqas kbir ħafna fil-ġra tagħna kontra l-dumping soċjali. Mhux possibbli li stat membri ma jistgħux jeżaminaw jew jirrevokaw il-liċenzji tal-provista ta' servizzi li joħorġu minn stat membri oħrajn meta l-abbużi tas suq uh, waħdini qed isir problema kbira għal koeżjoni soċjali u l-fiduċja tal-konsumaturi tagħna fil-proġett Ewropea. U għalhekk aħna ovvjament se jkollna mozzjoni ta' rifjut. Grazzi. Thank you. Grazzi lilek. Hemm talba fis-sessjoni ta' KHDI Pervanche Beres. Iva, jina resistajt sissa mhux biex nestendi d-debattitu, imma nixtieq nikontribwixi għax qed nara fl-emendi xi emendi li għandhom bħala għan li rifjutaw il-proposta. Anki dawk li jishtiqu jirrifjutaw il-qalba stess tal-kompetenza tal kumitat tagħna ġifi tal-assikurazzjoni. Mill-perspettiva tal kumitat tagħna jidher hija dik li liktar iktar miex adattata u għalek n-proponu illi qabel ma nidħlu fil-loġika ta' kompromess fuq l-emendi neżaminaw mill-perspettiva tal-kompetenza ta' dan il-Komitat il-qalba tal-kompetenza tagħna il-kwistjoni tal-assikurazzjoni u b'xi mod jew ieħor jiena nixtieq nistieden ir-rapporteur tagħna biex jidħol fis-suġġett eh, mill-angolu mill-lenti tal-assikurazzjoni għax dan huwa l-mandat tagħna u fuq dan is-suġġett tal-assikurazzjoni ma narax soluzzjoni fattibbli fl-istat attwali tal-affarijiet tas-sistema għax għal raġuni li hemm bżonn nifakkruha. għax dak li jiġi propost mill-Kummissjoni Ewropea huwa illi imbidlu radikalment dak li għamilna sissa fil-qasam tal-assikurazzjoni. Sissa, f'dan il-qasam għamilna armonizzazzjoni u għawnek qed jiġi propost illi ikun hemm rikonoxximent reċiproku mingħajr xi livell ta' ekwivalenza u għalhekk naħseb għal kumitat tagħna fil-qasam illi ovvjament huwa tagħna tal-assikurazzjoni na bżonn nirrifjutaw din il-parti eh, tal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea u bħala konsekwenza jidhirli illi l-bqija li mhuwiex il-qalba tal-kompetenza tagħna mhux suppost ikun suġġett ta' elaborazzjoni żejda jew kontribuzzjoni u nħallu da kollu għal kumitati l-oħra. Ma dan dini opinjoni tiegħi fost oħrajn kontribut għal dan id debattitu Grazzi. Grazzi ħafna. il rapporter Tack så mycket. <clears throat> Och som ni säkert förstår så är det här ingen... Kif tistaw tifmu, mux faċli illi wieħed janalizza dawn il-femit kollha li huma tant differenti għax hemm ħafna dejat involuti madanakollu dak li waċċar huwa li għandna nżommu taħt il-kompetenzi tagħna bħala kumitat ikon. Issa fil-qalim issa shadows jiena nixtieq niddiskuti il-kwistjonijiet ma' shadows kollha għaliex naħseb li tikonna dibattitu f'ċertu dettall. U evidenti li mhux faċli nsibu mezz kif naslu għal deċiżjoni. Iżda pas-soltu jiena flessibbli, jiena għandi l-opinjoni tiegħi wara kollox. dana kollu jien se nisma' li shadows kollha biex nara jekk hemmx possibilità biex nagħmlu progress bekk jiena e, nistenna li konna dibattu li neħtieġu fil-laqgħa li jmiss biex inkomplu fil-ħidma tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, jdi President. Issa, il-kalendarju. Votazzjoni fikon fl erba ta' Deċembru. l erba ta' Novembru warajnajt il-President. Diffiċli votaw kieku. Skużawni u grazzi. Mela, l erba ta' Deċembru, illa għalimis. Fl-20 ta' Novembru, fit tlieta u nkomplu fil-21 laqa ta' ġurnata. Grazzi ħafna.